Seduta tal-Parlament Ewropew li ġiet interrotta fil-18 ta' Lulju li għadda issa se tkompli għandi xi avviżi għalikom. Xi ħaġa illi ikkawżat soba kbira għaliex kollega Tana il-deputat Portugiż Andre Bradford ħallina sa qed ċaħat mill-impenn politiku tiegħu lill pajjiżu, il-partit tiegħu u lill-Parlament Ewropew. Kellu biss 48 sena għax ħajja ddedikata fl-impenn ċiviku fid-difiża tad-demokrazija, u eh, jagħti l-importanza li stoqilla lill pajjiż tiegħu u marruf propju għal tjubija tiegħu għall kultura li kellu u anki għall-etika li kien iħaddan. Tella fil-Parlament Ewropew dan l-aħħar u qudiemu kellu sfida kbira u importanti aħna nfakru il-memorja ta' Andre u jiena nesprim il kondonjanzi tiegħi il-familja tiegħu, l-ħbib tiegħu, l-grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi, l-kollegi u l-Parlament Ewropew. Għandi ħagħuħra x'naqsam maqom ta' soba wkoll għaliex il-ġimgħa li għaddiet kien hemm arar serji fl-Ewropa illi laqtu il-xlokku ċentru ta' Spanja u kawżaw il-tifwir tal- xmajjar fil-Almuċa, Granada, Madrid, fost pojstijiet oħrajn. Sitta minn nies tilfu ħajjithom, mijiet er, ta' eluf kellhom jitilqu minn djarhom u anki mill-postijiet tax-xogħol tagħhom. Għannom ta' dan il-Parlament jiena nixtieq Nesprim il-kondoljanzi tagħna u ta' dal-parlament lill-familji u l-raba ta' dawn in-nies li tilfu ħajjithom u nesprimu wkoll is-solidarjetà tagħna ma' dawk kollha illi ntlaqtu minn dawn l-arar. Nixtieq ukoll nesprimi ringrazzjament tagħna l-servizzi ta' emerġenza xogħol illi wetqu u l-isforz enormi li għamlu l-unitajiet ta' salvataġġ u l-volontarji li qegħdin jipparteċipaw fl-dawn l-attivitajiet ta' eh, oti ta' għajnuna f'memorja ta' il-kollega tagħna tal-vitmi fi Spanja u anki bħala espressjoni ta' solidarjetà mal-familji tagħhom nistidinkom tqumu bil-wieqfa biex eh, nosservaw minuta ta' silenzju.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 Grazzi, President. Il-ġimma li għaddiet sar skambju ta' priġunier bejn l-Ukrajna u r-Russja u 24 baħri tal-Ukrajna eh, inħelsu imma dan l-iskambju m'għandux isir skapitu tal-ġustizzja tal għal vittmi tal mh 17 Is-sur Temaħ li nbat Moskaw Moska mhux biss kienet xi ħaġa li weġġat lill vittmi manki wkoll familji tagħhom nittamel dal-Parlament jista' jibgħat sinjali li iva rridu nuraw s solidarjetà mal-Ukrajina imma rridu li huma jirrispettaw ir-riżoluzzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti u jsibu lil dawk li huma responsabbli għal traċedja bl-ajruplan MH17. Grazzi ħafna onorevoli Piri il-minuti ta' seduta ta' 18 ta' lulju ta' din is-sena tqasmu u ma nafx hekk xi ħadd li jixtieq jikkummenta fuqhom. L-Onorevoli Papadakis sa jogħġbok. Grazzi ħafna, President u kollegi. Ċipru huwa medet mill-Navy tat Turkija. U dana qed jiġri fil-żona ta' Ċipru li hija Ewropea Sur Toglu huwa ħin kollu jedet li bliet ta' Famagusta li hija imħarsa mir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew u tan-Nazzjonijiet Uniti. Il-Parlament Ewropew għaldaqstant għandu dmir illi jaġixxi. Il-Kunsill iddeċieda illi joħroġ sanzjonijiet kontra t turkija u huwa importanti li l-Parlament Ewropew ikompli b'din il-ħidma. Grazzi ħafna, jina xtaqt li nisma jekk eh, kena xi kummenti fuq il-minuti, ma jekk le dawn huma meqjusa approvati. Wara eh, il- il-mewt tal-Sur Bradford u l-Onorevoli Gualtieri, il-Parlament qed jara illi il-postijiet tagħhom huma battala mill-18 ta' Lulju u l-5 ta' Settembru ta' din is-sena. L-awtoritajiet kompetenti ta' Danimarka għaluli li inħattar id-deputat fil-Parlament Ewropew Marjan Vin biex tieħu post il-Jeppe Kofort u dana b'effett mill-2 ta' Lulju tal-2019. L-autoritajiet kompetenti tal-Portugal għalu li inħatar fil-Parlament Ewropew eh, Isabel Carvejx biex tiħu post l-onorevoli Andrej Jordunisio Bradford b'effett mill-3 ta' settembru ta' l-2019 ma kom il-koll jiena nati merħba lil dan il-kollegi il-ġodda illi issa huma membri sħaħ ta' dan il-Parlament il-Kumitat Ġuri għamlet il-verifika tal-setata l-Onorevoli Anzo u Annias Aċeverija u qed tipproponi li jiġi validat il-mandat tagħhom rispettivament mill-4 ta' April u uh, eh, il-21 ta' Mejju tal-2019 Ma nafx hekk hawnx oġġezzjonijiet għal dan. Mella dawn il-mandati ġew validati. Il-gruppi tal-PPE, SD, tal-ħodor, ID u ECR u deputati mhux allinjati għallu li li tieħdu deċiżjonijiet dwar il-nomini fil-komitati fil-delegazzjonijiet dawn id-deċiżjonijiet ikunu inklużi fil-minuti tal-plenarja tal-lum u jidħlu fis-seħ fil-data ta' dan l-avviż. Il-Kumitati Juri tirranu Empl batuli emendi fil-testi tal-Parlament skont l-artiklu 241 paragrafu 4 tar regolament Dawn l-emendi issa huma meqjusa approvati sakemm sa 24 sija mill dan l avvis grupp politiku jew numru ta' deputati sa l-inqas livell ma jitolbux illi dawn isir vot fuqhom dawn l-emendi jisibuhom fuq il-website tal-plenarja u t-titlu tagħhom se jiġi ippubblikat fil-minuti ta' din il-seduta il-Komitat Kult deċidiet li tibda negozjati interistituzzjonali qabel l-ewwel qari tal-Kunsill skont l-artiklu 72 tal-regoli tal-proċedura pożizzjonijiet adottati mill-Parlament wara l-ewwel qari li jkostitwixxu il-mandat għal dawn in-negozjati huma disponibbli fuq il-website tal-plenarja u t titli tagħhom ikunu pubblikati fil-minuti ta' din is-seduta. avviż ieħor dwar l-elezzjoni tal-Ombudsman Ewropew it-30 ta' Awwissu tal-2019 fil-gazzetta uffiċjali ġie ppubblikat e, invit għal kandidaturi għall elezzjoni tal-Ombudsman Ewropew. Il- Eh, dawn l-applikazzjoni tistaw jintbatu sa' 30 ta' settembru tal-2019. Intbatu e-mails minn għandi b'informazzjoni addizzjonali rridu fakkarkom li skont l-artiklu 231 paragrafu 2 ta' regolament kull applikazzjoni rrid ikollha l-appoġġ ta' almenu 40 deputat li għal almenu żewġ stati membri kull deputat jista' jappoġġa kandidat wieħed biss. Jekk deputat jappoġġa iktar minn persuna waħda ebda waħda minn dawn iż-żewġ eh, kandidati ma jistgħu jiġu konsidrati la darba illi kandidat, kandidatura tintbat lill president la tistgħu jistgħu jiġu tirati u lanqas jiżdiedu firem ta' appoġġ. Meta ja talaq l-iskadenza l preżentazzjoni ta' dawn il-kandidaturi jiena se nevalwhom u nibata il-kandidatura lill kummissjoni il-Kumitat tal-Petizzjonijiet li mbagħad ikun hemm seduti ta' smieħ ta' dawn il-kandidati fil-bidu ta' Diċembru. Dawn il-seduti ta' smieħ ikun jistgħu jattendu għalihom id-deputati kollha l-elezzjoni tal-Ombudsman Ewropew nek fil-Parlament issir f'Diċembru ta' din is-sena tal-2019 u issa ngħaddu għall-aġenda l bozz finali ta' l-aġenda approvat mill-konferenza tal-Presidenti fil-12 ta' settembru skont l-artiklu 157 tqassam. Mella ħalla naraw xi emendi wara konsultazzjoniet ma' gruppi politiċi irrid nagħmel din il-proposta għal emenda tal-abbozz finali tal-aġenda għal il-atleta il il-titlu tal-sqarja tal-Kommissjoni fuq il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fid-dawl tal-laqa olja a favur il-klima tan-Nazzjonijiet Uniti fi New York. Din eh, dan it-titlu se jinbidel tħejjija għal laqa olja fuq l-anijiet ta' svilupp sostenibli fi New York. Oġġezzjonijiet? Mela jekk m'hemmx oġġezzjonijiet din l-emenda tinbidel dejjem għal ġurnata ta' tlieta għal gruppi tal ħodor u tal-gwe talbu li d diskussjoni fuq id-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u l-Kummissjoni fuq in-nirien fl-Amazonja eh, jiġu konklużi dikjarazzjoni riżoluzzjoni illi tiġi votata mbagħad il-ħamis nagħti il-kelma lill-Onorevoli Lamberts biex jippreżenta din it-talba n-nom tal-ħodor. Grazzi, Sur President, dak li qed jiġri eh, fl-Amazon il-nirin illi laqtu din dan ir-reġun huwa problema għad-dinja kollha għal daqstant u għal leġittimu li dal-Parlament mhux biss jitkellem fuq huma li jgħid l-opinjoni tiegħu dak li nibsa u li aħna eh, nitkellmu biss fuq is-sitwazzjoni mingħajr ma nasol ebda konklużjonijiet. Jiena qed nara diġà n-nies fl-Amazonja illi qegħdin jgħidu eh, jorku dejhom jgħidu fl-aħħar eh, qegħdin naraw li l-Ewropa titkellem ħafna ħafna klim fil-vot li ma jsarraf xejn. Għalhekk jiena naħseb li għandu bżonn ikonna dik eh, riżoluzzjoni li x'se jiġri se tagħmel l-Unjoni Ewropea jekk il-Brażil iżomm l pożizzjoni li adotta sissa li qed jgħid li m'hemm ebda problema li fl-aħħar eh, l-Ewropej m'għandhomx jindaħlu fejn ma jesahomx din hija xi ħaġa li hija problema tagħna eh, u dan mhux biss parti mill-wirt tad-dinja imma huwa xi ħaġa li importanti għad-dinja kollha u anki għall-klima għalhekk jiena nitlobkom illi wara diskussjoni nar il-ħamis noħorġu b'riżoluzzjoni tal-Parlament illi tajt eżattament se jkunu l-konsegwenzi jekk l-affarijiet ma jinbidlux. Grazzi ħafna, ma nafx hekk hawn xi ħadd li jixti jitkellem kontra. Ħadd. Tajjeb, mela issa nivvotaw għal din it-talba votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa.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 u għalhekk l-aġenda tibqa' kif inhi. Dejjem għal ġurnata ta' nhar it-tliet għall grupp tal-GUE Onorevoli Cretu. Prego, onorevole Cretu. Onorevoli Cretu. Ixal mikrofon jak joġbok. jiddispjaċini il-karta tal-vot tiegħi miex qed taħdem imma jiena ivvotajt favur. Il-kod tijaj mhix qed taħdem fil-fatt, iva, neħdu nota mela dejjem għal tlieta kont qed ngħidilkom il-grupp tal-ħodor ID u tal-GUE eh, talbu li niddibattu l-vot fuq il-rapport tal-Onorevoli Gualtieri fuq il-Sinjura Christine Lagarde u n-nomina tagħha bħala President tal-Bank Ċentrali Ewropew ikunu postposti l-ewwel fil-plenarja ta' ottubru sabiex il-Sinjura Lagarde kun tista' tkun prezenti. Nati l-kelma l-Onorevoli Baj biex prezenta din it-talba. Grazzi ħafna President eżis kollegi dibattitu u l-vot li se jsir suppost fil-prezenza tal-Sinjura Lagarde għada ilu e, e, e, pjanat għanu dibattitu importanti u Sinjura Lagarde għaltinna tard ħafna illi kella obligi oħra f'Washington u ma kienieċ se tkun prezenti u hemm xi ħadd illi qed jippretendi hawnhekk illi biżejjed illi kolla smieħ fil-Kumitat Ikon imma dan mhuwiex biżejjed ħafna drabi hawnhekk dal-Parlament jitqies bħala eh, post fejn nisiru diskorsi li mbagħad ma jsarfu għal xejn. Illum aħna qegħdin nkunu umiljati għaliex dan huwa eh, parlament illi għandu l-appoċ ta' ċittadini tagħna. Il-Bank Ċentrali Ewropew u istituzzjoni importanti l-Ewrop saħħitha u eh, politiki oħrajn eh, għandu impatt fuq l-impjegi, fuq suq intern, ecc. Għal daqstant irridu niddiskutu dan is-suġġett fil-preżenza ta' Sinjura Lagard. Aħna nitolbu li Sinjura Lagard li tiġi hawnhekk titkellem magħna u għal daqstant aħna nitolbu illi dan id-dibattitu u il-vot li kienu se jsiru għada jiġu posposti. Grazzi ħafna. Ma nafx hekk hawn li forsi jixtieq jitkellem kontra. Le? Il-President Lambert. Sur President, jiena ma naqbilx ma l-argument tas Sur Be u peress li ju qed jitkellem fuq il-proċedura, jiena qed ngħidilkom li proċedura titlob smiħ tal-kandidat mill-Kumitat Kompetenti tal-Parlament Ewropew, ġifieri il-Parlament il-Kumitat Ikon. Dana sar, is-Sinjura Lagarde ġiet titkellmet fit-tul magħna għal daqstant ir-regoli ġew rispettati u mbagħad ir-regoli jitolbu illi wara ikun hemm il-vot fil-plenarja. Madan sena kollu niġbet l-attenzjoni ta' dan il-Parlament u tal-plenarja għal fatt li il-Sinjura Lagarde għalet li hija kienet lesta li tiġi fil-plenarja ma' regoli ma' jobbligawiex li tagħmel dan jiena naħseb illi jekk dan il-Parlament irid verament jieħu din eh, l okkażjoni biex eh, ikollu Eh, dibattitu mal-kandidata għall presidenza tal-Bank Ċentrali Ewropew ah, hija ħaġa tajba, però il-Sinjura Lagarde għandha impenji oħrajn għalhekk jiena ma ngħidx li qiegħda tonqos mir-rispett jekk ma tiġix, imma jekk għada id-dibattitu ma jistax isir, eh, forsi aħjar ma jkonniex dan id-dibattitu. Jiġifieri dana jista' jagħmel sens illi il-dibattitu isir boħra, imma biss jekk mod konsenswali fil-Parlament naqblu illi ikonna dibattitu u l-vot fil-ewwel plenarja ta' Ottubru, imma dana m'għandux jixħed dellikraħ fuq is-Sinjura Lagarde naħseb illi ir-raġuni għalfejn għandna nipposponu huwa minħabba li status dal-Parlament. Jekk ikkonna dibattitu fuq il-nomina ta' Sinjura Lagarde mingħajr rappreżentata ħa ma jagħmilx sens, imma jekk aħna rridu nagħmlu dibattitu fuq il-politika monetarja tal-Unjoni, din hija ħaġa oħra din mhix xi ħaġa li ntalbet fil-konferenza tal-Presidenti u laqas illum. Grazzi. Grazie. Grazie ħafna. Kienem il-President Ubri li xtaqtaj ċaħġa. Grazzi ħafna, Sur President Iva, fuq talba tal-grupp tana tal-GUE l-artiklu 130 tar regoli tal-proċedura jgħid li n-nomina tal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew titkun <clears throat> ġiet issir xarrejn wara il-seduta ta' smieħ tagħha dan sar fl-ewwel ta' l erba ta' Settembru għalhekk għandna l-Erba ta' Novembru biex naħtru lill President tal-Bank Ċentrali Ewropew. Għalhekk għandna xarrejn eh, biex ikonna dan id-dibattitu eh, bil-kwiet ma' Sinjura Lagarde kif wieħed eh, jista jippretendi minn President tal-Bank Ċentrali Ewropew niftakar li Sinjura kienet qalet illi il-Bank il bank ċentrali Ewropew kienu ta' wis kas ta' suq u wissa hawnhekk kollegi aħna qegħdin rappreżentaw iċ-ċittadini Ewropej u wasal il-mument li l-Bank Ċentrali Ewropew jisma' lilna għaliex wis fit-tul ta' kas ta' suq eżis ħbieb u kollegi ma nafx għalfejn intom ma tridux illi konna dan id-dibattitu ma' Sinjura Lagarde fil prezenza tagħha biex naraw se jiġri Jiena nħeġġitkom biex titolbu illi ikun hemm dibattitu fil-preżenza tas Sinjura Lagard. Grazzi. Mella it-talba ġiet ippreżentata, issa rridu nivvotaw il-votazzjoni nominali. Il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota

Mela jidher li hawn problema elettroniku. Il-votazzjoni il-lija mija neħħawili. Jgħid il-President, sparixxew il-voti. Volevo leggere prima. Xtaqt naqra r-riżultat l-ewwel. Fuq l-iskrin eh, principali prinċipali il-voti kontra qed jidru bħala astensjonijiet fil-waqt li fuq l-iskrin ta' uddimna qed jidru sew għalhekk id-deputat mhux qed jifhmu x'qed jiġri. Elettroniċi si sono. Ecco, allora, eh, i voti sono Mela, il-voti u daw favur 175, anzi, l-Onorevoli Bullman. Sur President, aħna għandna l-impressjoni f'din il-Kamra li għaw xi konfużjoni fuq it-talba tal-ħodor li nalqu id-dibattitu ta' fuq l-Amazzonja b'riżoluzzjoni. il riżultat li aħna rajna fuq l screen isum ma korrispondix ma' sens li qed neħdu aħna tal-vot fil-Kamra. Tistaw tirrepetu il-vot, il-votazzjoni, għax mannix ma marridux li dan din taqa minħabba problema elettronika. Il-rapport, il-rizultati fuq il-rapport Gualtieri huma favur 175 kontra 274 u astenzjonijiet 10. 10 għalek l-agenda tibqa kifini. Issa, fuq ir-riżultat tat-talba ta' dibattitu fuq l-Amazzonja, ir-riżultati kienu 192 favur kontra 228 u 13 l-astensjoni. Issa f'qalna rit-tnejn, tlieta, anzi, Il-grupp Renew talab li riżoluzzjoni li talaq id-dibattitu tal-Konsil Kummissjoni fuq l-interferenzi elettorali mm, barranin u il dizinformazzjoni fil-proċessi demokratiċi nazzjonali Ewropej jirġu posposti għall-ewwel eh, sessjoni ta' Ottubru. Min jixtieq jitkellem favur din it-talba? Nadir kelma lilek. Għawħat li xtiq jitkellem? Eh, Signora Innetveld. Il-situazzjoni hija sempliċi. Jiena naħseb li għalina tajjeb li konna id-dibattitu imma huwa ċar li l-abbozza riżoluzzjoni għandha bżonn ta' ftit iżjed ħin dan huwa suġġett kontroversjali u sensittiv irridu nagħmluh sew Għalhekk eja naħdmu fuq ir-riżoluzzjoni għas-sessjoni li jmiss. Grazzi, Sinjura Inetveld. Għaw xaħat jixtieq jitkellem kontra? L-Onorevoli Pier. Din l-inizjattiva ġiet mill-SND u jiena kontenta ħafna li qed nara maġġoranza kbira f'din il-Kamra li tixtieq poġġi dan fuq l-aġenda jekk hemm bżonn biex nassiguraw li nkunu eh, maquda billi nagħmlu kumitat speċjali eh, il-ġimgħa d-dieħla nistgħu naċċettaw il-posponiment ma nispera li riżultat ma jkunx li f'daqqa waħda nabbandunaw kollox. Għalhekk aħna nistgħu nkunu favuri konna dibattitu għada u mbagħad il-votazzjoni il-ġimgħa d-dieħla. Le due parlamentari. Smajna iż-żewġ deputati għalhekk issa nistgħu nivvotaw. Votazzjoni?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 Mela naddu issa għal ġurnata tal-erba. Il-grupp tal-PPE talab li diskussjoni fuq l-istqarrijiet tal-Konsil Kummissjoni fuq l-importanza tal-Memorja Ewropea għal-ġejjeni tal-Ewropa tinala b-rizoluzzjoni li mbagħad nivutaw il-ħamis. Ħanaddi il-kelma lill-Onorevoli Galler biex jippreżenta din il-talba. Grazzi Sur President, war nofsinhar tajjeb. Skont it-tradizzjoni, aħna infakru anniversarji speċjali u għalhekk nissuġġerixxu li jkollna dibattitu bir-riżoluzzjoni fl-okkażjoni ta' 80 anniv anniversarju tal-patt ta' Stalin bħalma minna xi ftit snilu Il-konsekwenza ta' dan kien fatali għall kontinent kollu għalhekk il-konsekwenzi għadhom jeżistu. Għalhekk jiena naħseb li huwa importanti li konna dibattitu riżoluzzjoni fuq dan il-suġġett. Eh, mela, għaw xi ħadd jixtieq jitkellem kontra? Jidher li ħadd mu kontra? L-Onorevoli Dalli tixtieq tagħmel stqarrija hi. Grazzi, Sir President, l-ewel net, aħna nishtuq nenfasizzaw li aħna ħanżommu it-titlu li hemm fl-agenda tal-plenarja, l-importanza tal-memorja Ewropea. Tini net, nishtuq li nitolbu li tikkonsidraw li aħna nippreżentaw nivotaw fuq rizoluzzjoni l ewwel sessjoni ta' Ottubru dan huwa suġġett importanti u sensittiv ħafna u nixtiequ jkollna biżejjed ħin biex inkunu nistgħu naħdmu kif suppost fuq ir-riżoluzzjoni. Grazzi. Iva ma nivvotaw. Mela, nivvotaw fuq it-talba li aħna smajna minant l-Onorevoli Galler. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. La votazzjoni è chiusa. Votazzjoni maluqa. ħanaqra rajjena, xinkella ħan tħawdu, mela favur, ivvotew favur 234 parlamentari, kontra 178, 31 astenzjoni, totali votaw 443. Għalhekk, il-proposta ġiet approvata. Issa dejjem għall-erba. Skont l-artiklu 314 tat Trattat tal-Funzjonament ta' l-Unjoni qed nipproponi li wara l-preżentazzjoni min-naħa tal-Kunsill ikun hemm dibattitu sħiħ. Qed ngħid dan għaliex il-grupp tal-ħodor kien għamel talba li l preżentazzjoni min-naħa tal-Kunsill fuq il-budget ġenerali, eżerċizzju 220, minn flok ikun hemm miktub il-budget 2020. Jina nipproponi li jkun hemm mhux biss il-preżentazzjoni mill-Kunsill imma jkun hemm dibattitu sħiħ. Jiġifieri dibattitu li jara involut il-plenarja kollha kemm hi. Aw kummenti? Mela nistgħu ngħidu li din ġiet approvata din proposta. Tajja kwis. Nistgħu nieqfuha. Mela id-dibattitu li miss issa l aġenda għalhekk hija ehm, deċiża hija lesta fissata l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna hija d dikrazzjoni tal-Kummissjoni fuq il-sitwazzjoni tal-foresti tal-Unjoni Ewropea. Fisem il-Kummissjoni ngħaddi il-kelma lill-Onorevoli Kanjete Nixtieq nistieden lill kollegi li ħajħorġu biex jagħmlu dan kemm jista' jkun eh, fis-skiet. Mela, Kummissarju, Sur President, Sinjuri, il-Kummissjoni Ewropea tixtieq tesprimi s-solidarjetà tagħha ma' dawk kollha li ġew affettwati bl-arar eh, li kien hemm u l-xita torrenzjali fi Spanja u u nofru l-kondoljanzi tagħna lill familji tal dawk il-persuni kollha li li mietu f'dawn l-inċidenti l-President eh, tinterrompi lill-Kummissarju għalet għalix fuq din il-kwistjoni nishtiqu nisimaw xantkom xi tgħidu. Għalek nishtiq nitlobkom toħorġu kemm jista' jkun bil-mod ħanħdu minuta. Sur Kummissarju naħseb aħjar. No, please, we'll hold. Please leave the chamber quietly, colleagues. Thank you very much. We are starting our debate. Grazie ħafna kollegi, nixtieq nitlobkom toħorġu għax ħanibdew id-dibattitu tagħna. Il-Kummissarju kienet jipprova jitkellem ħadd ħadd seta' jisimgħu. Issa jekk tippermettunna issa ħan nibdew mill-ġdid. Hu paċenzja kummissarju erġa' ibda. Hekk joġobkom oħorġu bil-mod. Grazzi ħafna, Signora President. Il-Kummissjoni Ewropea Bħal dan il-parlament jittixtieq tesprima solidarjetà tagħha ma' dawk kollha li ġew affettwati mill-xita torrenzjali u l-arar li kien hemm f'numru ta' reġuni Spanjoli aħna nixtieq ukoll inwasslu kondoljanzi tagħna lill familji tal-persuni li mietu kif ukoll ninaqdu eh, mar-ringrazzjamenti tal-awtoritajiet u dawk kollha volontari u awtoritajiet li għenu sabiex intaffu l-effetti ta' din il-katastrofi. Membri onorevoli, tniħu il-kelma l-lejla fissem il-kollega tijaj Verhoeven u nixtieq nieħu l-opportunità biex nikontribwixxi fuq din il-kwistjoni u jiena nilqa l-interess tal-Parlament Ewropew fuq il-foresti il-foresti kopru 40% tal superfiċje tal-Unjoni Ewropea huma rizors verament importanti għal ċittadini tagħna u għall ekonomija tagħna u għandhom rwol importanti biex jiffaċċaw l-isfidi ta' sostenibilità. Dawn huma affettwati mill-tibdil fil-klima u avvenimenti bħal maltemp jew inkella eh, il-nirien tal-foresti. F'April ta' din is-sena, il-Kummissarju Hoven il-Komissarju Hogan niet eh, kumitat biex niddiskutu fid-dettal is-sitwazzjoni tal-foresti. Dan kien avveniment verament ta' tirrenda l-frott li kellu il-parteċipazzjoni eh, tal-partijiet interessati kollha, amministraturi, riċerkaturi, l-industrija tal-foresti, NGOs ambientali, kif ukoll rappreżentanti tas soċjetajiet tagħna. Il-konferenza ikkonfermat ir-rilevanza u l-importanza tal-foresti u s-setturi bbażati fil-foresti. Skont il-ftehim ta' Pariġi kif ukoll il-miri u l-kisba tal-SDGs kif ukoll eh, il-possibiltajiet ta', ta finanzi eh, għaż-żoni rurali. Il-foresti huma importanti immens u kruċjali għan neutralità tal-karbonju sal-2050 billi jieħdu post il- eh, Materjali bazat fuq il-fossili intom talabtu il-Kummissjoni tippreżenta evalwazzjoni ta' situazzjoni tal-foresti fl-Unjoni Ewropea. Nixtieq nibda billi ngħid li l-politiki tal-foresti huma responsabilta' ewlenija tal-Istati membri Din hija riflessa fl-istrateġija Ewropea tal-Foresti u l-konklużjonijiet ta' Marzu tal-2019 fuq ir-reviżjoni tal-istrateġija li tista' tikkonferma l-approċċ bbażat fuq is-sussidjarjetà għal dik li hija l-politika fuq livell ta' Unjoni Ewropea fl-aħħar snin il-foresti fl-Unjoni Ewropea ġew soġġetti għal eh, avvenimenti estremi bħal maltemp, eh, kif ukoll eh, anka eh, mart, eccetera, li waslu għal ħafna telfin fl-ekonomija u fl-ekosistemi assoċjati. Kien hemm eh, tfaqqih ta' ċertu avvenimenti bħal insetti jew inkella in-nirien, eċċetera. Hemm grupp ta' koordinament tal-biodiversità u natura, hemm il-grupp ta' esperti tal-nirien tal-foresti. U daw jagħmlu skambju ta' informazzjoni u ta' l-aħjar prassi bejn l-Stati membri u l-Kummissjoni. Per eżempju, diskussjoni riċenti indirizzaw il-sitwazzjoni tal-bug beetle u anka taw lini gwida fuq il-ġestjoni orientata lejn il-twaqif tal-nirien tal-foresti. Il-protezzjoni tal-foresti u reżiljenza u kol ħajġu diskussi fil-ġimma fuq il-biodiversità u natura. Il-kejl ta' l-impatti hija il- problema ta' tfaqih ta' dawn il-bug beetle fin-tramuntana tal-Europa fil-foresti tal-spruce. U anka il-nixfa f'dawn l-aħħar sentej waslet għal aktar minn 100.000 ettaru ta' foresta li ġew affettwati b'mod negattiv jew meqruda. U skont is-sistema ta' informazzjoni dwar in-nirien tal-foresti, aktar minn 300.000 ettaru eh, ta' foresti ġew maħruqa eh, fil-1800 eh, nirien. U dan huwa ħafna iżjed mill-medja tal-2018. Huwa kalkulat li aktar minn 4 miljun ettaru huma affettwati mill-ħsara u dawn din is-sara qed taffettwa ħafna s-sistemi tal-foresti kemm ġo u barra minn siti tan-natura 2000. Is-sitwazzjoni miex ottimali palissa minn perspettiva tal-terapija tal-tibdil tal-klima biex inkunu nistaw nejnu il-foresti u is-settur tal-foresti u l-bżonnijiet tagħhom il-istrateġija tal-Unjoni Ewropea trid tikseb allinjament tal-istrumenti ta' finanzjar biex tappoġġa lista ta' għanijiet u prioritajiet maqbula b'mod komuni sabiex ikun hemm ġestjoni sostenibbli, multiġestjonabilità u effiċenza tar-riżorsi il-pjan tal-infiq tal-pubbliku eh, hija ta', eh, ta bejn l-2014 u l-2020 eh, tara li jkun hemm infiq ta' minn dwar design fil-mija. Il-programm ta' riċerka qed eh, tejn biex naħdmu fuq dan il-ħsara li ssir minn nirien minn avvenimenti naturali kif ukoll il-potenzjal tal-produzzjoni u wkoll disponibbli għal politika rurali għal perjodu mill-2014 sal-2020 il-nirin u il kif ukoll il-prevenzjoni tan-nirin u distruzzjoni naturali hija tinkludi 1.7 biljun eh, euro għal għal prevenzjoni u 700 eh, miljun għal restorazzjoni u dan eh, fil-politika agrikola komuni. il mekanizmu ta' rezilienza wassal ukoll biżejjed appoġġ biex ikun hemm eh, tħejja u natu il-mezzi biex ikun nistaw nġildu ċertu dizastri bħal nirien tal-foresti. Per eżempju, billi hemm kapacitajiet ta' riserva Ewropew li inkludu l ajruplan li jġildu in-nirien u anka l-elikotteri. Aħna qegħdin natu kol appoġġ għal riċerka u l-innovazzjoni taħt għal taħt l-orizzont 2020 u kol prattiki ġodda aħna nistennew li il-budget ħaj jiġi miżjut taħt l-Orizzont Ewropa. Grazzi. Commissioner, um, we now go to the first of our speakers from the groups. Grazie uh, Grazzi għana il-kelma issa li l-kellima l-oħra, zewċ minuti għal PPE eh, Issur Lise. Grazie ħafna, Signora President, Signori. Il-foresti fl-Europa huma parti importanti mill-protezzjoni tal-klima, speċjalment meta l foresti jiġu ġestiti kif suppost u jistgħu jieħdu post ċertu prodotti bħal ehm, konkos u l-azzar. Dan huwa settur kbir tal-ekonomija l biodiversità kif ukoll għal eh, passatemp għal rilassament Per eżempju, f'pajjiżi bħal Repubblika Ċeka, Franza, l-Iskandinavja ta' nofsinhar u pajjiżi oħra, e, is-sitwazzjoni mhix daqshekk tajba lix ma tantx kien hemm xita f'dawn l-aħħar snin u għalhekk infirxu organizmi li jagħmlu l-ħsara. Għalhekk sabiex eh, nqassar il-foresti nsabu f'periklu probabbilment minħabba tibdil fil-klima. Għalhekk f'kulħadd għal livell tiegħu, fuq livell lokali, fl-Unjoni Ewropea u fejn għandna kompetenza bħala Unjoni Ewropea, irridu nejnu. Irridu nħarsu lejn l-appoġġ finanzjarju li ġej mit-tieni pilastru tal-PAK Imma nimma titħolx għalhekk mm, mhix ħaġa tajba li naqtaw it-tieni pilastru, aħna m'aħniex aċċettaw, u rridu wkoll intejbu eh, il-mod kif nifmu il regoli fuq eh, xant kif għandna naġixxu f'żoni fejn hemm eh, il-possibilità ta' diżastru. Kulħadd irid ikun konxu dwar dan jekk hemm xi ħadd li huwa nkwetat fuq l-interpretazzjoni tar-regoli, rridu naraw dan minn perspettiva mhux burokratika. Signuri, sfortunatament aħna għandna biss diskussjoni fuq l-agenda, ġbir PPR e rridu kol rizoluzzjoni, mux bis diskussjoni. Ma nix bis nitkelmu, għanna nħejju xaħġa, per eżempju rizoluzzjoni għal plenarja li mis. Irridu nibatu messaċ ni aħna għanna l-qalbna l-foresti u nappoġġaw daw kolla li jihdossibam. Grazzi ħafna issa l-onorevoli Andrew għal-grupp tal-SND. Grazzi ħafna. Għamżon ma naħsbux wara subajna, ovvjament aħna n-parti tagħna, għalhekk aħna bħala Ewropej responsabbli għax huwa importanti li nafu li nimportaw ħafna njam minn madwar id-dinja u għalhekk aħna tinkomplu nimportaw prodotti wkoll li għandhom pereżempju żejt tal-palma, eh, pereżempju Franza wkoll hemm il-promozzjoni bħala karburant waqt nafu illi huwa diżastru ambjentali żejt tal-palma huwa ta' ħsara kbira għall klima. Aħna responsabbli għandna bżonn naġixxu huwa d-dmir tagħna nivalorizzaw ir-risorsi tal-foresti Ewropej b'strateġija reali kontra d deforestazzjoni għandna bżonn regoli ċari għal sostenibilità tal-foresti Ewropej Mbagħad hemm nixtieq nagħmel kumment personali. Inkunu kredibbli ħafna li kieku fil-ftehmiet ta' skambju ħieles, pereżempju mal-Mercosur, aħna ndaħlu klawżoli vinkolanti għar rispett tal-ambjent. Grazzi ħafna. Żewġ minuti is-sur uh, Torvalds jogħġbok. Grazzi ħafna, uh, eh, Sinjura President. Sur Kummissarju. Il-foresti Ewropej tagħna x'imdaqqiet eh, jimirdu u raġuni għal dan huwa illi m'għandniex kunċett bħal pereżempju il foresta Ewropea għandna foresti għaddejjem bil-plural mod ġenerali xi wħud xi quddiem oħrajn le. U għalhekk biex inkunu nistgħu nifhmu l problema tal-foresti għandna bżonn naraw x'ġara fil-Kanada kif ukoll fir-Russja. F'dawn iż-żewġ pajjiżi kien hemm nirien kbar tal-foresti. U mill-perspettiva ekoloġika diġà għandhom żbilanċ ta' foresti Ir-raġuni hija waħda sempliċi. Meta ikun hemm nar li jkun beda mod naturali, ma nistgħux nitfuh ma jeżistux risorsi jew strumenti biex jagħmlu hekk. U għalhekk din issir problema permanenti. Fir-Russja fl-Ulju 4 miljuni ettari sfaw vittma ta' nirien u ħadd ma kellu aċċess biex jitfi dawn in-nirien. U għalhekk għandna bżonn pjanijiet ta' ġestjoni tal-foresti. Donald Trump qal illi għandna bżonn naħdmu nħadmu dawn il-foresti le miex ħaġa sempliċi din u għal għandna bżonn naqsuhom Imma jekk naraw daw il-ħanfus u ehm, insetti oħra li huma taħsara wkoll ta' Ewropa. Issa il-Sur Eichhardt. Grazzi ħafna għal dan id-dibattitu għax fl-Ewropa għax aħna nitkellmu ta' spiss fuq foresti barra mill-Ewropa għandna bżonn nitkellmu fuq dawk tal-Unjoni Ewropea għax il-foresti huma kruċjali għall-klima u carbon sink naturali u wkoll importanti ħafna l-biodiversità u l-Ewropa m'għandix mhux qed tagħmel sew qed naraw li 40% tal-enerġija li tiġedda tiġi mill-biomassa u eh, fil-direttiva tal-UCF tal-Unjoni Ewropea din ngħidu fir-rapport li qed nistennew tnaqqis tas sink tagħna fil-futur sa 2030 u tnaqqis ta' dan għandu l-istess effett bħala emissjonijiet ogħla u għalhekk aħna għandna bżonn naħdmu ferm iktar fil-ambjent tal-foresti ma anke għal dik li għall biodiversità l-inċizzjar ambjentali tal-Unjoni Ewropea tgħid li 25% biss tal-foresti qiegħda fil-żoni protetta natura 2000 u aħna nistennew azzjoni minn naħa tal-Kummissjoni biex ittejjeb il-carbon sinks u tapplika pjanijiet biex hekk inkunu nistgħu ntejbu l-foresti minħabba l-biodiversità. Grazzi. Grazzi żewġ minuti is-Sur Hakorajnen għall-grupp ID. Mikrofonu jekk joġbok għal-kellim. Mikrofonu jekk joġbok. Grazzi ħafna, Signora President. Is-sur Torvalds nixtieq norbot ma dak li qalu. Fil-Finlandja investejna fil-ġestjoni tal-foresti għal dawn l-aħħar sena u bħala riżultat il-foresti qed jispandu qed jikbru għal din ir-raġuni. Ħanati eżempju. Għandna triqat li għaddu mill-foresti illi jgħinu ħafna għal dik li għall ġestjoni tal-foresti. U aktar faċli wkoll għal dik li għall prevenzjoni tan-nirien. Aħna nistgħu niparaganaw ruħna mar Russja, mal-Kanada u mal-Iżvezja u fil-Iżvezja Kien hemm nirien tal-foresti reċentement imma l-Iżvezja ħadmet bħala prevenzjoni għax ovvjament l-Iżvezja tgħix minn fuq il-foresti u tista' tieħu ħsieb il-foresti tagħha. Issa aħna mħassbin ħafna fuq il-foresti Ewropej, imma ejjew ejjew fil-Finlandja u waraw l-affarijiet kif nagħmluhom aħna jien għandi esperjenza personali għax għal meta kellit 16-il sena mort naħdem fil-foresti tagħna u rajt bajnejja kif qed nieħdu ħsieb il-foresti il-ġestjoni tagħhom kif jikbru s-siġar u naf x'qed ngħid meta nitkellem fuq il-konservazzjoni tal-biodiversità. Merħba il-Finlandja ejjew ejjew raw bajnejkom x'qegħdin nagħmlu. Aħna maħniex bżonn il-pariri u regolamenti u regoli, intkom li għandkom il-problema x'aħna nafu x'qed nagħmlu. Grazzi ħafna. Issa, is-sur Hakarajnen għandek blue card jogħġbok. Skużani, tista' tindikali hemm talba mis-sur Rowland bħala blue card, skużani, sekonda, taċċetta jekk jogħġbok talba ta' blu card taċċetta l-mistoqsija? Sur Hakarajnen, tajjeb, Iva, tirrispondi li kieku taċċetta. Tajjeb, Sur Rowland, għandilek il-kelma. Il-mikrofonu jek joġbok. Il-mistoqsija tiegħi kienet fuq il-foresti jekk inxem xi kontradizzjoni ċkejkna bejn dak li aħna nixtiequ nagħmlu bħala Parlament għall protezzjoni tal-foresti u l-politika tal-Unjoni Ewropea tal-biodiesel u tal-biomassa fis settur tal-enerġija fejn aħna nadvokaw favur eh, eh, xi ħaġa politika li twassal għal erda tal-rainforest tal-Indonesja u pereżempju tal-ħajja prezzjuża tal orangatan għandek biss 30 sekonda li mhix mistoqsija għal kelliem ta' qabli ta' qablek imma tixtieq tirrispondi sur Aranken għamelint. Għandek il-kelma. Jekk tixtieq tirrispondi. Grazzi. You are going to stand up and answer the Se tirrispondi ma ma fimtekx. Not going to answer the question. tajt Jiena nirrispondi biss għall mistoqsijiet reali, grazzi ħafna sur Rowland inti smajt il-tweġiba, mela immorru għas-Senjura Vishnevska għal-minuta u nofs fisem li sijar grazzi ħafna President. Sur Komissarju, il kundizzjoni tal-foresti tagħna hemm bżonn tkun sfida ewlenija għalina għal għaxar snin li ġejjin. Reċentement aħna rajna erda massiċċa tal-foresti tagħna li jiġu minn parassiti pereżempju bħal eh, prinjol u l-ħanfusa żgħira. Imma l-Unjoni Ewropea qed tagħmel eh, qed taħdem sew meta mqabbla ma' reġjuni oħra fil-Polonja il-wiċċ totali tal-foresti qed tespandi minn 20% tal-żona fl-1940 għal iktar minn 30% issa u l kumpanija tal-Istat tal-Foresti Pollakka eżempju emblematiku ta' prassi tajba li hemm bżonn naqsmu ma' pajjiżi oħra. 500 miljun siġra huma mċedda fil-Polonja kull sena. Qegħdin noħolqu foresti ġodda. Imma l-Unjoni Ewropea ma tantx qed tappoġġjana attivament u għalhekk politika attiva favur il-foresti hija importanti ħafna. Għandna prassi tajbin nistgħu naqsmu mal-bqija tal-Unjoni Ewropea. Eżempju tajjeb ħafna għal kulħadd. Tajjeb wis qabel ma ngħaddi l-kelma ħen iċċara l-membri l-ġodda illi l il blue card hija mistoqsija ta' 30 sekonda u l persuna li inti tindirizza l-mistoqsija għandha 30 sekonda biex twieġeb għal punt ta' informazzjoni biss issa s-sur Ferreira għal minuta għal gwe. Grazzi ħafna, Sinjura President. Il-vulnerabilità tal-foresti tagħna nistgħu narawha fejn numru dejjem jikber ta' nirien u infestazzjonijiet ta' insetti u waħda mir-raġunijiet tal-vulnerabilità huwa nuqqas ta' investiment u ta' nuqqas ta' personell ta' staff tal-foresti dawn jagħmlu parti mill-politika bħal pereżempju l pak tal-Unjoni Ewropea tiffinanza l smantellament ta' servizzi pubbliċi inklużi foresti inklużi wkoll servizzi tal-foresti il-monopolji pereżempju fis-settur tal-injam dawn il-fatturi kollha qed jaħdmu kontra il-foresti il u n-nies mhumiex qed n-nies mhumiex qed eh, jivvotaw moħħhom u qed iħallu wkoll il-żoni rurali. Aħna nixtiequ li jkun hemm eh, programm ta' kontra d-diżastri tal-foresti b'implementazzjoni sħiħa nixtiequ nipproteġġu l foresti għandna bżonn ta' tipi oħra ta' politiki tal-agrikoltura u tal-żoni rurali u tal-kummerċ biex inkunu nistgħu innaqsu l-ispiża Grazzi ħafna, Signora President, grazzi lilek għal minuta Sur Papadakis għal non attached. Iva, grazzi ħafna. Il-Greċja, Signora President, rat iktar mit, mit persuna mejta wara nirien tal-foresti f'partijiet differenti tal-Greċja. Għandna bżonn ikollna pjan tajjeb sigur biex hekk niżguraw ruħna li r-reati kontra l-foresti u t-tnaqqis impost fuq il-baġit għall ħarsien tagħhom insolvu dawn il-problemi. Aħna waqqafna entitajiet bħal Rescue U u dawn qed jippruvaw jagħmlu li jistgħu, imma mhumiex qed jiġu appoġġjati kif suppost. Huwa importanti li l-istati membri bil-freżar disponibbli ma jistgħux jiffaċċjaw l-ispiża tal-protezzjoni tal-foresti rajna r-riżultati fl-Ewropa kollha kemm hi u azzjonijiet jittieħdu biss meta jkun hemm inċidenti straordinarji għandna bżonn iktar staff, għandna bżonn li l-foresti jgawdu mid-drittijiet tagħhom u ma jkunx hemm sfruttament ekonomiċu ekonomiku tal-foresti. Is-Sur Dorfman għal minuta u nofs. Grazzi ħafna Sinjura President. Kif għal tint Kummissarju, is-sitwazzjoni tal-foresti fl-Ewropa ta' taħsib kbir. Il-frix tal-ħanfusa iż-żgħira u mħabba tibdil fil-klima hemm iktar maltempati pereżempju fir-reġjun tiegħek, bħalma kien hemm fil-ħarifa. Però madankollu il foresti u s-siġar huma għandhom rwol importanti ħafna fil-kuntest tat-tibdil fil-klima. Ishom pulmun aħdar. U biex inkunu jistgħu joperaw hekk hemm bżonn li jkollna politika sostenibbli favur il-foresti. Il-foresti jistgħu kollhom ir-rwol tagħhom fil-kontest ta' tibdil fil-klima biss jekk l-injam jiġi użat għall-bini, għall-kostruzzjoni jew għall-produzzjoni tal-enerġija. Naħseb illi dawk illi jaħdmu fil-foresti u dawk li jixtiequ li jkun hemm futur sostenibbli ħaġa li aħna nabżonn nilqawha u hemm bżonn nagħmlu dak li nistgħu biex niżguraw illi l il foresti jibqgħu ħajjin fl-Ewropa biex hekk in-nies li jaħdmu hemm jistgħu wkoll jgħinu fil-politika ta' tibdil fil-klima dan nistgħu nagħmluh fil-tieni pilastru u għalhekk aħna mħassbin ħafna minħabba t tnaqqis fil-baġit tat-tieni pilastru għandna bżonn nikkonsidraw jekk fil-kuntest tad-dibattitu fuq it-tibdil fil-klima għandniex bżonn eh, ndaħlu strumenti ġodda biex hekk niżguraw illi jkollna foresti sostenibbli li jistgħu jiġġieldu kontra tibdil fil-klima. Is-sur De Castro għal żewġ minuti fishom l-SND jekk jogħġbok. Iva, grazzi ħafna President, Onorevoli Kommissarju, kollegi. Situazzjoni tal-foresti tagħna dejjem qed issir iktar perikoluża u l-Unjoni Ewropea għandha bżonn mill-ġdid eh, tkun qed tmexxi i fil-ġlieda kontra din l-emerġenza. Għamilna ħafna bżonn infakru wkoll nangrazzi wkoll għall pakk Aħna rajna dawn l-aħħar 20 sena li kien hemm żieda fil-luċuħ tal-foresti tagħna u dan daqs daqs il-Portugal u lek dan huwa frotta strateġija Ewropea li bżonn intejbuha imma li wkoll ġabet ir-riżultati sostanzjali imma sur Kummissarju ma nistgħux nibqgħu bdejna fuq saqna it-tnaqqis previst għal pak fil-proposta tal-Kummissjoni tfisser f'ċerti pajjiżi illi jkun hemm tnaqqis sostanzjali ta' programmi ta' svilupp rurali. F'ċerti pajjiżi se naslu l-25% ta' tnaqqis, u għalhekk dan jirrappreżenta żgur mhux forsi pass lura ma nistgħux naċċettawh. Il-bdiewa tagħna u dawk li jaħdmu fil-foresti għandhom bżonn ikunu protagonisti ta' din l-isfida u ovvjament ma mhux ħarbu mill-problemi tal-foresti tagħna għandna bżonn intervjenu wkoll f'dawk li huma pajjiżi eh, esportaturi tal-injam u hemm bżonn iwaffqu programm effiċjenti ta' ċertifikazzjoni illi hekk jippermetti li jkun hemm attivazzjoni ta' klawsola ta' salvagwardja. U għalhekk insibu ruħna quddiem emerġenza tal-klima u l-Unjoni Ewropea li tkun b'saħħitha huma maquda tkun tista' tagħti liċ-ċittadini tagħna t tweġibiet qalbina u mhux nipposponuhom dejjem. Grazzi. Grazzi ħafna għall menuta l-Onorevoli Stefanuta. Sur Kommissarju aħna anke fir-Rumanija għandna l-foresti veċni tagħna għandna bżonn inħarsuhom imħabba l-ħila essenzjali tagħhom għall konservazzjoni tal-biodiversità. Id-deforestazzjoni ta' żoni jkomplu fir-Rumanija direttiva fuq l-abitat u l-asafar ma tiġix rispettata u skont Agent Green NGO iktar minn eh, 1000 miljun ettari eh, ġew mitlufa fir-Rumanija. Fil-Parks Nazzjonali tar-Rumanija 1.2 miljun metru kubiku ta' eh, foresti ta' siġar jiġifieri, ġew meqrudin u din mhijiex l-unika kawża eh, ta' tnaqqis ta' dan is-settur fl-Ewropa. L-NGO Agent Clean u oħrajn għamwilment quddiem il-Kummissjoni Ewropea kontra l-awtoritajiet Rumeni u saqsu biex ma jkunx hemm iktar deforestazzjoni, sur kummissarju se tagħmel biex tiżgura l-implementazzjoni tar regoli Ewropej fl-interess tal-foresti Ewropej. Grazzi. Grazzi ħafna għal minuta issa eh, Signora Deparney Gunnenberg. Grazzi ħafna eh, President, Sinjuri, nixtieq infakkarkom illi l-foresti jikbru bil-mod skont ir-ritmi tan-natura. U għalhekk fl-Ewropa għandna bżonn niżviluppaw forestrija illi tkun iktar naturali għax il-foresti għandhom bżonn jadattaw ruħhom għat-tibdil fil-klima u għalhekk għandna bżonn spazju wkoll għal eh, pajsaġġ li jkun eh, salvaġġ u għalhekk eh, għandna bżonn ġestjoni tajba ħafna tal-linjam dan il-prodott naturali imma mhux se jkun possibbli jekk aħna se nkomplu nitkellmu biss fuq il-kompetizzjoni l kumpens tal-foresti din hija sitwazzjoni attwali. Maħnis se nkunu nistgħu inkopru dan il-ġuħ għall enerġija permezz tal-foresti u ma narawhomx biss il-foresti bħala carbon sinks ma nistgħux nikkumpensaw intaffu t telf tal-biodiversità permezz tal-politika biss għandna l-politika kummerċjali ħażina, politika agrikola ħażina wkoll kifat il-foresti jikbru bil-mod u jistgħu jinbidlu biss bil-mod u għalhekk it-tfal tagħna se jkollhom jaraw kif se jfaċċaw din is-sitwazzjoni għal minuta s sinjura Lema. Grazzi ħafna. Fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni qed naqra titoli bħala miżuri Ewropej biex inħarsu l-foresti u biex niżguraw l-afforestazzjoni ma tibżawx illi eh, qed taqgħu fir-rediklu mhijiex l-Unjoni Ewropea illi mod sostenibbli erdet il-foresti permezz tal-transizzjoni enerġetika tagħha ħarsu lejn il-Ġermanja. Iktar minn 33,000 wind turbines ħafna qegħdin fl-art fejn hemm il-foresti hemm jinsabu il-bark beetle mhijiex din it-tip ta' ħanfusa mi għandna tant mhijiex l-unika ħaġa tagħmel ħsara m'għandna l-wind turbines pereżempju fin Rhineland u f'reġjuni oħra lista twila u għalhekk nrakkomandalkom mod urġenti illi fuq il livell lokali eh, ħarsu il-ġestjoni u ma tħallux din il-ġestjoni fidejn il-burokratija jogħġbok inti taċċetta blue card mis-Sinjura Grappini. Sinjura Grappini, jekk jogħġbok il-mistoqsija tiegħek għal 30 sekonda. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena smajt dak li kellhom xjajdu u huwa rediklu illi nanalizzaw is-sitwazzjoni tal-foresti fl-Unjoni Ewropea. Anzi, bil-kontra jiena naħseb illi aħna għandna bżonn nitkellmu u nieħdu miżuri x'taħseb li għandna bżonn nagħmlu fl-Unjoni Ewropea fuq is-suq intern inti taħseb illi kulħadd jagħmel li jrid bil-foresti tiegħu jew għandna bżonn niddiskutu hawnhekk u nwafqu miżuri speċifiċi biex hekk intejbu sitwazzjoni tal-foresti? Um, ich denke, Sie haben meine Ausführungen nicht verstanden. Jiena ma naħsibx illi inti fimt il-komment li kont qed nipprova nagħmel jien. Jiena naħseb illi l-Unjoni Ewropea permezz tal-politika ta' tranzizzjoni enerġetika tagħha ikkawżat ħsara u issa qed tagħmilha ta' biruħa li qed tipprova salva l-foresti. L-Onorevoli Zambaski. Grazzi ħafna, President, Komissarju, kollegi. Uh, eh, mem ebda dubju illi dan huwa dibattitu f'waqtu mod partikolari wara il-nirien ħorox illi rajna madwar id-dinja li erdu ettari ta' foresta. Nittama li dana mhux se jibqa dibattitu biss kif ta' spiss jiġri. E, minkejja l-fatt illi l-industrija tal-foresti hija prerogattiva nazzjonali xorta waħda għandna bżonn strateġija Ewropea li nistgħu nimxu fuqha. L-Ewropa għandha 5% tal-foresti kollha tad-dinja alla volja l foresti Ewropej ma tantx huma ta' importanza fuq livell globali huwa minnu illi l il foresti huma l pulmun tad-dinja. Sfortunatament huwa minnu wkoll illi il-kol kem aħna hawnhekk naqblu dwar l-importanza tal-foresti għal ħarsien tal-biodiversità u l-ġlieda kontra t tibdil fil-klima. Aħna għandna bżonn illi nużaw l-istrumenti kollha illi għandna d dispożizzjoni. L-Onorevoli Karti, minuta. Kummissarju, l-istrateġija tal-foresti jekk tkun implementata tajjeb għandha tkun taġi tal-ambjent tajba għal komunitajiet lokali kif ukoll taġit għall-ekonomiji lokali għandna sitwazzjoni fl-Irlanda minn fejn iġijina fejn il-politika tal-foresti tiżgura illi mhix qed tagħmel xejn minn dak kollu ma danna mhux it-tor tal-istituzzjonijiet Ewropej imma l-impenn illi nixtieq illi intom tieħdu flimkien mal-Kummissjoni eh, li tiżguraw illi l-Unjoni Ewropea mhijiex se tiffinanzja strateġija illi qiegħda teqret il-foresti foresti ħafna drabi qegħdin jiġu mizruwa siġar tal-prinjol fejn hemm l-epidemija tal-ħanfusa tal-xhur. Umbat, it-tini net, kummissarju, nishtiqek twiġġer pal kontradizzjoni li jem fil-qalba tal-pozizjoni tal-Kommissjoni li titkellem dwar strategija tal-foresti fil-waqt li tati blank ċek l autoritajiet eh, fil-Brazil biex jaħarqu eh, mijiet ta' eluf ta' ettari ta' foresti l-iktar foresti importanti fid-dinja. Kummissarju, xitaj dwar dan? Sur Karti fu uh, eh, dan is-suġġett se jkollna dibattitu għada. Għal minuta u nofs uh, l-Onorevoli Paul Fjad. Grazzi. Il-koll naqblu illi il-foresti għandhom rwol importanti ħafna fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima. Ir-rapport tal-Kommissjoni juri illi l-qada tal-foresti fl-Ewropa hija imwera ħafna u illi saritulhom ħafna ħsara din hija kwistjoni illi rridu naraw se nagħmlu dwarha. Imma irrid inkun ċara l-soluzzjoni mhix regolamenti fuq livell Ewropew imma li l-istati membri Ewropej iħarsu huma stess il-foresti tagħhom. Aħna għanna bżon naraw kif se nużaw il-foresti blaħjar mod. L-ewwel net fuq livell Ewropew nistgħu nimmodernizzaw u naġġornaw il- il-reġistru tal-2013 tal-foresti għaliex inbidlu ħafna affarijiet irridu nizguraw li leġizlazzjoni leġiżlazzjoni Ewropea tqis ukoll il-possibilitajiet tal-foresti u prodotti miksuba minnhom. Grazzi, l-Onorevoli Spurek, minuta. Grazzi, Signora President. L-Unjoni Ewropea u l-Foresti tagħha huma fost il- żoni naturali l-iktar importanti eh, fid-dinja il-foresta fil-Karpatju hija eżempju ta' dan. Issa, eh, eh, ħana raw jekk se jkollna każ ta' bioċefa. Il-Ministru Eh, tal-ambjent tal iddeċieda il-jaqta il-, -il is-siġar kollha mill dawn il-foresta. Narraw ħafna ħsara għaliex eh, f'dan il-tuħ ta' siġar qed isir anke f'żoni ta' eh, Natura 2000 u jikser bosta liġijiet Ewropej. Wasal il-moment li nieħdu azzjoni fuq dil-kwistjoni u hemm bżonn il kummissjoni tajt tagħha u mbagħad ukoll taqtaħħa il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. L-Onorevoli Muller. Grazzi, uh, President, Kommissarju, Iva, u minnu illi f'dawn l-aħħar snin kellna nixfa qawwija li għamlet ħafna ħsara fil-foresti illi mbagħad uh, waslet għal din l-infestazzjoni tal-ħanfusa tal-xur f'dawn l-aħħar ħames snin 20 miljun metru kub tal- ta' dawn is-siġar eh, eh, twaqqaw 25 eh, euro għal kull metru kubu. Dawn huma flus illi l-awtoritajiet għandhom verament bżonnhom biex jagħmlu ġestjoni tal-foresti. Il-foresti din imorru minn taħt anke f'din il-ġlieda kontra tibdil fil-klima biex nkunu reżiljenti fil-futur irridu nħarsu l-foresti minn flok ma jkollna politika um, ta' xi tip ieħor, irridu nużaw il-foresti bil-aqal, nistgħu nużaw l-injam pereżempju mis-siġar eh, mill-quta mill-ħanfusa tal-qxur f'ċerti proġetti. Irridu niżguraw li l-foresti tagħna jkunu imħarsa mill-tibdil fil-klima. Signora Rivazi, grazie Signora President, Kommissarju, kollegi il-foresti tagħna huma medda u n-nirien li rajna das sajf huwa prova ta' dan qegħdin nitilfu l-ekwivalenti ta' 800 football pitch kull kull sija. Imma E, ma nistawx noqogħdu ma nagħmlu xejn u noqogħdu noħorġu b'ħafna proposti biex ikun hemm dialogu imma e, da ma jwaslux għal miżuri e, obbligatorju vinkolanti issa fuq l-użu tal-linja mal-enerġija rridu neskludu issa issa u mhux fl-2023 l-użu tal-linja mal-enerġija mill-użu għall-enerġija rinnovabbli ħafna mill-ħsara li qed issir hija dovuta l-agrikoltura intensiva. Irridu nieqfu nimportaw laħam, soja u żejt tal-palm illi jiġu mill-Indonezja li x'dana biex jitrabbew qegħdin jitwaqgħu jinqataw is-siġar. Irridu nħallu il-komunitajiet lokali li jħarsu l-foresti għaliex huma l-iktar nies li jafuhom u li huma kapaċi jħarsuhom L-Onorevoli Blaxko. Minuta. Grazzi ħafna, Signora President, Kummissarju, kollegi. Il-foresti fl-Europa ċentrali qegħdin jinqerdu minħabba bosta raġunijiet. L-ewwel qabel kollox huwa illi qed inħars E, e, infizdu għom wis il-foresti u bekk ħakmithom din il-marda tal-ħanfusa tal-xur. Il- ħanfusa tal-xur tal kella il-kondizjonijiet ottimali biex e, tattakka dawn is-siġar. Il-foresti fir-Repubblika Ċeka li tant kienu sbieħ issa erdu u hija xi ħaġa li vera tbikkik meta tara il-rovina f'dawn il-foresti. Ninħeġġeġ il-Kummissjoni Ewropea biex tieħu passi kontra l-injoranza tal-bniedem u anke tal-esperti u nħeġġeġ il-Kummissjoni Ewropea biex eh, tħassar il-proibizzjoni tal-estrazzjoni mill-żoni fejn ma jistax isir intervent. Onorevoli Blaxko, għandek mistoqsija mis-Sinjura Xojdrova taċċetta? Iva, Signora Xojdrova. Jiena ma nishtiqx li kolli battibek hawnhekk imma sur eh, Blaxko talab lill kummissjoni Ewropea biex tagħmel xi ħaġa dwar is-sitwazzjoni fl-Istati membri Kollega, inti taħseb illi il-Ministeru għal-Foresti fil-Repubblika Ċeka mhumiex kapaċi illi jieħdu deċiżjonijiet e, e, għandna bżonn xi ħadd jiġi jgħidilna x'għandna nagħmlu. Jien għandi fiduċja sħiħa fil-dawk li jagħmlu ġestjoni tal-foresti u anki fl-esperti li jifmu fil-foresti. Nista' nitkellem, Sinjura President? Mikrofonu għal-kellim. Kollega, differenza minnek, jiena ġillet kontra il-ħanfusa tal-xur u qed et qed jiġri fil-Ximama Mountains. Inti rajtom il-foresti li kien hemm hemmhekk issa dawk spiċċaw. Issa aħna ma nafux x'għandna nagħmlu, għandna bżonn ta' pariri minn barra. Ara xewawa llum u dan huwa r-riżultat tal-ħidma illi saret. Grazzi issa l-Onorevoli Ċeċ. Il-foresti huma importanti ħafna kemm għall-klima, għall-ambjent, għall-agrikoltura u l-kwalità tal-ħamrija, għall-indipendenza enerġetika u jirrappreżentaw ukoll riżorsa importanti ħafna Fortunatament l-Ewropa mhijiex eh, medda minħabba il-tuħ tas-siġar illegali u l-żona tal-foresti qiegħda tiżdied fl-Ewropa ma dana ma jfissirx illi konna qegħdin nagħmlu ġestjoni tajba tal-foresti tagħna. Id-differenzi bejn l-istati membri huma enormi mhux biss meta nitkellmu dwar il-kwantità il ta' żoni eh, kemm huma kbar iż-żoni taħt il-foresti imma anki s-sieda fil-Kroazja kważi 80% tal-foresti huma proprjetà pubblika u huma ġestiti minn kumpanija pubblika fl-istrateġiji futuri irrid ikollna għanijiet komuni imma irridu nżommu f'moħħna wkoll u nqisu s-sitwazzjonijiet speċifiċi li hemm f'kull wieħed mill-istati membri. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Jorgiulus. Grazzi, President. Miex, ma jagħmilx sens illi l-Unjoni Ewropea m'għandix politika komuni għal foresti għaliex il-foresti huma il-pulmun tal-pjaneta essenzjali għal bniedem kif ukoll għall annimali da kopru 34% tat territorju tal-Ewropa li l mill-ekosistemi li jgħixu fihom u l-enerġija li tiġġedded li jipprovdu jassorbu wkoll ħafna emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju imma id-degradazzjoni tal-foresti waslet għal ħafna nirien fil-foresti fil-Tramuntana, fl-Italja, fil-Spanja, fil-Portugal, fil-Greċja. E, e, jintlaqtu ta' kull sena minn dawn id-dizastri, minn dawn in-nirien illi waslu għal ħafna telfin ta' ħajja tal-annimali u anki tal-bnedmin. U l-ammont ta' flus illi qed jintilfu huwa enormi aħna mhux se jibqalna foresti xinħarsu minn u ftit żmien ieħor għalhekk irridu nieħdu azzjoni ta' malajr u nieħdu azzjoni determinata u deċiża. Irridu neżaminaw l-idea illi eh, ikonna xi tip ta' ftejim din hija xi ħaġa li se teffettwa ġenerazzjonijiet li jmiss u hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa dwarha. Grazzi għall minuta u nofs l-Onorevoli Zojdo Alvarez. Grazzi, President. Grazzi, Sur Kommissarju, u eh, nawguralek għax-xogħol illi inti eh, għamilt eh, fuq il-portafol tiegħek. Grazzi għat meċxija tiegħek biex nalqu biex il-ġit il-frejjim ta' Pariġu anki għal l-ambizzjoni tiegħek fuq il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima dan eh, il-foresti huma importanti ħafna l-ambjent tagħna xil jgħinu biex inħarsu il-ħamrija, il-natfu l-arja Eh, niprofdu habitat għal ħafna annimali u anki niġildu kontra il-bidla fil-klima. Spanja hija tieni pajjiż li għandha l-akbar eh, foresti fid-dinja u dana għamluna il-pajjiż fl-Unjoni Ewropea l-iktar rik fil-biodiversità fuq eh, il-750,000 ta' li jassorbu, ta' siġar li jassorbu il-diossidu tal-karbonju, ma dana kollu aħna nafu illi ma jistax ikollok dan il-pajsaċ jek ma toħx sibu għalek is-saħħa tal-foresti tagħna jiddependi mill-abitanti fid-dinja rurali għalek aħna rridu nirrikonoxxu rwol importanti li jokkupaw il-foresti li huma importanti fil-ġlieda kontra il-spopolazzjoni l-industrija tal- tal-injam tagħti l-injam għall bioenerġija u għalhekk aħna ma rridux illi jkun hemm tnaqqis kif qed tipproponi l kommissjoni għall budget tal-PAK. Unser nächster Redner ist González Casares. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Gonzales Casares. Grazzi, bħalma tqal minnaħa qegħdin inħallsu għal prodotti agrikoli li naqsu il-foresti fil-pajjiżi terzi u minna l-oħra e, qegħdin nabbandunaw il tkabir tradizzjonali u qegħdin inżidu anka il-nirien fil-foresti. U kif ukoll mhux qed neħdu ħsieb il-foresti awtoktoni tagħna li huma għandu ħafna biodiversità. Aħna ma nixet nitkellmu dwar l-eliminazzjoni imma ma nippermettux nuqqas ta' kontroll u nwaslu għal eh, ġestjoni ordnata. Mill-Unjoni Ewropea għandna l-obbligu li konna politiki kummerċali internazzjonali li waqfu deforestazzjoni imma wkoll sur kummissarju għawek fl-Ewropa irridu nafsu biex ikun hemm ġestjoni tal-foresti sostenibbli. Nipproteġu l-foresti tradizzjonali niġġieldu kontra it-tnaqqis tal-popolazzjoni mizzoni rurali kif ukoll li aħna inħarsu il-fondi dedikati għal foresti fil-pak sabiex inżommu dawn il-foresti u ekosistemi. Grazzi ħafna. Si, unser nächster Sprecher ist Herr Heusig. Grazzi ħafna, issa l-kellim li miss l-Onorevoli Hojsik. Ziz, President, Komissarju, kollegi. Il-foresti Ewropej jinsabu friskju mhux biss minħabba il-kriżi tal-klima imma wkoll minħabba l-kimika u l produzzjoni tal-ikel. Din il-kriżi hija problema soċjetà kollha kemm hi. Aħna ninsabu fi kriżi tal-klima. Jekk aħna rridu nżommu l biodiversità u nżommu l foresti f'dak il-każ irridu nipproteġu l foresti tagħna. Għanna bżonn ta' regoli li jipprojbixxu li jipprojbixxu il-bex imma fl-istess ħin e, irridu nħlossib il-foresti f'sertu zoni ta' foresti fejn mandu jkunem lebda intervent f'5% tal-foresti. Ma jistax ikonna situazzjoni fejn interessi politiċi u soċjali jihdu rriħ. Huwa importanti li il-foresti jinżammu għal raġunijiet ta' biodiversità u għalhekk għandna bżonn strateġija Ewropea din xi ħaġa importanti ħafna ġejjieni. L-Onorevoli Saskia. Grazzi. Ħafna meta ngħidu il-servizzi u prodotti tal-foresti jipparteċipaw mill-disa l-SDGs u nafu qed nitkellmu fuq l-istoks tal-karbonju u wkoll inqas ta' inugwaljanzi għal foresti li għandhom bżonn ikunu fil-qoċċata tal-prijoritajiet tagħna jiena nilqa' dak li qalet il-President elett von der Leyen Imma jiena mill-komunikazzjoni tal kummissjoni niftakar sentenza illi l il foresti l-ġodda ma jistgħux jieħdu post il-forest oriġinali meta jkun hemm erda ma nistgħux nerġa' noħolqu dawn il-foresti meta jkun hemm telf ma nistgħux ntaffu għal dak it-telf ovvjament dak li ġara fil-Amazonja ovvjament rajna fuq l-aħbarijiet imma għandna sfida kbira għandna bżonn ir-risorsi għandna fil-pak jeżistu mhumiex użati u għalhekk il-Kummissjoni se tagħmel samer promozzjoni f'dawn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea nirrepeti mal-kollegi biomassa ħaġa fondamentali għax nafu illi hemm aberrazzjoni hemm ipokrezija sħiħa biex nużawha bħala sors ta' enerġija li tiġġedded. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa l-onorevoli Kuxmiok. Grazzi ħafna, Sur President, Kummissarju. Jiena nixtieq nitkellem illum biex nenfasizza li pajjiżi il-Polonja u wieħed mill-mexxejja Ewropej għal dik li hija forestrija bilanċata sostenibbli għal dik li hija l-ekonomija ġejja mill-foresti, aħna rduppjajna l kwantità ta' injam li aħna nipproduċu fil-Polonja iżda Il-foresti tagħna huma aktar minn 30% fil-mija tas-superfiċja tagħna. Għalhekk jiena nilqa id-deċiżjoni mill-2018 tal kunsillu tal-Parlament sabiex il-forestrija tkun inkluża fil-politika ambjentali. Issa kontribuzzjoni għal foresti għall emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju ħajkun inklużi fil-kontribuzzjonijiet ta' dawn il-kontribuzzjonijiet iżda il-temperaturi għoljin, in-nixfiet, eh, il-xitwiet ehm, kif ukoll it-tempesti jikkontribwixxu għall istat ħażin tal-foresti tagħna u bekk għandna bżonn ta' appoġġ għal ġestjoni tal-foresti. Grazzi ħafna għaw Blue Card. Ta' Sinjora Melkio, taċċetta il-Blue Card? Iva, is-Sinjora Melkio. Grazie ħafna Sur Kuzmek. Jina eċt fil-Polonja u naf l-importanza tal-foresti tal-Polonja u jina nishtiq nisma xtaħseb li il-gvern eh, tal-Polonja qed jagħmel biex jipproteġi dawn il-foresti tant importanti fil-Polonja. L-Onorevol Grazzi ħafna għal din il-mistoqsija. Kien hemm ħafna nuqqas ta' ftehim dwar ehm, l-istat pollak fuq il-foresti, speċjalment għal dik li hija ħanfusa tal-xur għal dak li għandu x'jaqsam il-prinjol. Jina ikkotajt xi nċifri dwar dan u ngħid nuri li pajjiżna jista' jintuża bħala eżempju għal ġestjoni tal-foresti fl-Ewropa. U bħalma qed dan huwa settur li jiffinanzja lilu innifsu fil-Polonja. Ktajjeb ħafna issa il-kellim li jmiss is-Sinjura Sandra għal-minuta nofs. Grazzi ħafna Sur Komissarju eżis kollegi. Il-foresti ġew qabel il-poplu issa id-deserti għandna, ġifir hekk għal Chateaubriand. U għalhekk aħna rajna dak li ċara recentement u aħna l-eċċezzjoni xil-foresta Ewropea qed tmut kull erba' sekondi. Din hija opportunità imma responsabilità kbira f'kontest eh, ta' eh, eh, ta' ħafna sħana għandna bżonn nirdoppjaw l-isforzi tagħna biex il-foresti Ewropej jiġu ġestiti kif suppost u jkompli jkollhom rwol ekonomiku, soċjali u ambjentali għax il-potenzjal eh, tal-foresti Ewropej għal dak fid-dawl tal-Trattat ta' Pariġi huwa importanti ħafna għandna bżonn nisfruttaw ir-risorsi tagħna imma bir-rispett kollu tal-żvilupp sostenibbli u t tkabbir tal-wirt tal-foresti tagħna fuq medda twila ta' żmien ovvjament m'hemmx politika komuni għall foresti imma l-politika Ewropej jistgħu jkollhom impatt fuq il-politiki nazzjonali jidilli essenzjali wkoll sur kummissarju il-kredit krediti tat-tieni palastru nżommuhom għall programmazzjoni baġitarja li jmiss huma essenzjali biex jappoġġjaw is-sidin tal-foresti fil-ġestjoni sostenibbli tal-foresti tagħhom. Naħsbu li l-proġett tar risorsi tagħna hemm bżonn jiġi mobilizzat biex jappoġġja l-isforzi tagħna kontra t-tibdil fil-klima. Grazzi. Madam Arena Maria. L-Onorevoli Arena. Grazzi ħafna fil-komunikazzjoni reċenti tal-Kummissjoni fil protezzjoni tal-Foresti, il-Kummissjoni qed antiċipa li jkun hemm risorsi addizzjonali biex niġildu kontra deforestazzjoni u nħarsuhom aħjar. Żewġ mistoqsijiet għandek lkom l-intenzjoni tiddaħħlu regolamentazzjoni vinkolanti biex tiggarantixxu li dawn il-prodotti ta' riskju bħal pereżempju ta' agrikoltura intensiva jew prodotti ta' esportazzjoni tal-minieri li aħna ma tantx itkellmu fuqhom huma risorsi importanti ħafna tad deforestazzjoni dawn il-prodotti prodotti illi qegħdin fuq is-suq tal-Unjoni ma jkunux marbutin ma' deforestazzjoni u meta. U t tieni mistoqsija biex ikonna ftehimiet kummerċjali biex ikunnu leva kontra deforestazzjoni taħsbu li l kapitlu tal-iżvilupp sostenibbli jkun vinkolanti b'sanzjonijiet nagħti eżempju tal-industrija tal-minieri eh, tal-Kanada illi neħħiet 99% ta' dawk li eh, kien previst fit-Turkija. Eh, intkom taħsbu li dan is-sfruttament minn dan il-kumpanija se jsibu ruhom fuq is-swieq tal-Ewropa mħabba is-seta. Grazzi. Okay. Herr Norbert Linz für eineinhalb Minuten. L-Honorable Linz għal minuta, għal nofs minuta. Sur President, Kommissarju, kollegi. Il-foresti tagħna huma vitali biex nipproteġu l-ambjent huwa sors ta' eh, passatemp kif ukoll huwa pazjent issa kellna il-sħanat kbar, il-ħanfusa tal-qxur, il-foresti tagħna rridu neħdu ħsiebhom ma nistgħux nippermestu li l-foresti tagħna jiġġieldu tibdil fil-klima waħedhom. 10% tat-total tal-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra jiġu assorbiti mill-foresti kull sena. Għalhekk il-foresti huma vitali fil-ġlieda kontra t tibdil fil-klima. l-injam il-siġar jassorbu il-diossidu tal-karbonju jorbtuħ għalek il-siġar huma importanti biex nassiguraw assorbiment massimu tad diossidu tal-karbonju. Il-foresti huma affettwati b'mod negattiv mill-pestiċidi u anka min-nixfiet, ġviri eh, fit-tibdil ta' klima qegħdin jitilfu għalhekk hemm bżonn ta' strateġiji biex nassiguraw foresti f'saħħithom u nimmassimizzaw il-potenzjal tagħhom bħala baċiri tal-ħażna tal-karbonju. Jiena nixtieq nara li niżviluppaw aktar l-istrateġija Ewropea tal-foresti biex nassiguraw li jkollna foresti f'saħħithom. Jien qed nistenna bil-ħerqa li jkollna kooperazzjoni magħkom u l-Kumitat tal-Agrikoltura ħajamil l-almu tiegħu. Is-Sinjura uh, Miller għandha blue card għalik. Grazzi ħafna, Sur President. Sur Lenz, taqbel miegħi li fil-kuntest tal-bark beetle ta' ħanfusa tal-qxur rridu nagħmlu xi riċerka fil-kuntest ta' proġetti u li għandna nużaw finanzi mill-orizzont 2020 u l programm Life għaliex jekk aħna ħaniprovaw niġġieldu il-bark beetle għandna mezzi bioloġiċi li jistgħu jintużaw imma għandna bżonn aktar riċerka u aħna rridu nimxu din it-triq L-Onorevoli Linz. Jina mandi xalfejn tawal fit tweġiba batijaj, dan il suġġeriment tajb ħafna. U għanna nappoġġaw fuq livell ta' Unjoni Ewropea. L-Onorevoli Nimis, Sur President biex namlu xi ħaġa li tagħmel sens għall foresti tagħna. Irridu nkunu ċari fuq il-fatt li għandna ħafna foresti, mhux foresta waħda. Madwar 70% tas superfiċe tal-Finlandja hija koperta mill-foresti. Il-Finlandja dejjem użat il-foresti tagħha imma is superfiċe tal-foresti ma tnaqsitx f'dawn l-aħħar mit sena huma importanti għal rekreazzjoni huma wkoll baċiri tal-karbonju importanti għalhekk huwa essenzjali li l-ġestjoni tal foresti fl-Ewropa tkun sostenibbli. U meta il-Kummissjoni Ewropea tara x'ħassir x'ħatamel fil-ġejjieni, m'għandix tikkastiga lil dawk il-pajjiżi li għamlu ġestjoni tajba tal-foresti tagħhom meta qed nitkellmu fuq il-baċiri tal-karbonju pereżempju. Kellim li jmiss. L-Onorevoli Schmidt Bar. U ħat tkun qed titkellem għall-ewwel darba. Grazzi ħafna, Sur President, Sinjuri Grazzi għal din l-introduzzjoni ġentili Iva jina mill-Austria. Kważi 50% ta' superfiċi tagħna għandha l foresti għalhekk aħna interessati ħafna fil-foresti ma qabel ma nibdew nħarsu lejn il-kundizzjoni tal-foresti fl-Ewropa nixtieq nagħmilha ċara ħafna għaliex il-foresti huma tant importanti fil-ġlida kontra tibdil fil-klima m'hemmx allejat aħjar minn foresti li huma ġestiti kif suppost id-diossidu tal-karbonju jiġi maħżun fil-prodotti tal-injam Il-foresti rridu nipproteġuhom imma wkoll rridu nużawhom b'mod li jagħmel sens. Irridu nassiguraw ukoll aktar minn 3 miljun eh, impjieg fil-foresti għalhekk huwa importanti li aħna inħarsu lejn dan b'mod sistematiku. It-tibdil fil-klima klima jfisser li għandna aktar sħana u aktar insetti għalhekk huwa essenzjali li l-Kummissjoni tirreaġixxi u tappoġġa il-foresta Tana u l-foresti tagħna u s-settur kollu tal-foresti. Aħna għandna bżonn strateġija tal-foresti Ewropea b'saħħitha li hija ehm, soda fil-dawl tal-ġejjieni. Aħna nistgħu nużaw it-tieni pilastru tal-politika agrikola komuni biex nappoġġaw il-foresti tagħna. Irridu ta' fondi pubbliċi sabiex nassiguraw li nkunu nistgħu niġġieldu it tibdil fil-klima fil-foresti jiena nħoss li l fond ta' Solidarjetà Ewropew li tiġi estis jiena naħseb li dan huwa mod tajjeb ħafna ta' kif nistgħu nagħmluha iżjed faċli għal sidin tal-foresti fil-ġejjini biex ikun jistgħu jimxu qudiem. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Jarbus. Grazzi ħafna. Sur Komissarju, Sinjuri, il-foresti huma il-punt il prinċipali fis-sistemi tal-ekosistemi tal-Ewropa u dan il-possibilità aħna tagħna li nassorbu diossidu tal-karbonju jiddependi minnhom. Dan huwa settur ewlieni fl-Ewropa li wassal ħafna impjiegi speċjalment fuq livell lokali. Għalhekk jiena naqbel mal-Kummissjoni li għandna nagħmlu l-isforzi kollha meħtieġa fl-Ewropa biex nappoġġjaw dawk l-istati membri li eh, huma s-sidin tal-foresti u l-ġestituri tal-foresti fil-ħidma tagħhom fil-protezzjoni tal-foresti u jelbu l-konsekwenzi tal-nirien tal-foresti pereżempju. Rridu naġixxu flimkien għaliex waħedna ma nkunux daqshekk effiċenti u effettivi, fl-istess ħin aħna naqblu li l livell nazzjonali huwa l-aħjar livell biex nagħmlu kwalunkwe tip ta' attività. Irridu nużaw flus tal-PAK, mill-programm LIFE, irridu nappoġġaw ir-riċerka u l-iżvilupp. Kif ukoll għandna ninkludu strateġija tal-foresti fl-orizzont Ewropa. Il-dwar li nerġaw niżiraw il-foresti din għandha tkun għan, għandna nżidu ir-reżiljenza tal-foresti għall-insetti wkoll għanna namlu xaħġa biex il-foresti jkunu aktar rezistenti anka għan nixfa. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa imis l-Onorevoli Amaro. Grazzi ħafna, President, Sur Komissarju, Esis kollegi. Nafu il-koll illi it-trattati m'għandhomx mod isfiċtu l-kelma foresti imma dawn l-aħħar snin istituzzjonijiet Ewropej dan il-Parlament kif ukoll il-Kummissjoni qed ikunu iktar proattivi biex jippruvaw iġestixxu din ir-risorsa dan il-wirt. Imma minkejja l-problemi għal dik li għall ġestjoni tal-foresti għax hemm diversifikazzjoni kbira bejn pajjiż u ieħor bħal ma naraw l-agrikoltura differenti minn pajjiż għal ieħor fl-Unjoni Ewropea huwa possibbli li jkollna politika komuni għall foresti biex hekk ikollna strateġija wkoll komuni favur il-foresti għalhekk ngħidu li jekk aħna tassew qed nieħdu bis-serjetà l-protezzjoni tal-klima jekk nixtiequ niżviluppaw ir-reġjuni tal-Unjoni Ewropea u nixtiequ nkunu jkollna żvilupp sostenibbli tal-biomassa, hemm bżonn niftakru li l-foresti għandhom ukoll valur ekonomiku. U dawn l-aspetti jfissru li hemm bżonn ta' iktar nies dawn il-postijiet fejn hemm il-foresti u dan ifisser iktar ġestjoni sostenibbli kif ukoll żvilupp sostenibbli u għalhekk għandna bżonn ta' iktar solidarjetà Fil-Portugal ma niġġildux kontra n nirien tal-foresti nippruvaw eh, eh, konna prevenzjoni u għalhekk għandna bżonn ta' fond għall prevenzjoni. Grazzi ħafna, President. L-Onorevoli Virkunen. Ħana. Grazzi ħafna, Sur President. Tajjeb ħafna id-għan din id-diskussjoni fuq il-foresti Ewropej 40% tal-ġuħ tagħna koperti mill-foresti u l-foresti huma importanti ħafna speċjalment meta niġġieldu kontra t tbdil fil-klima. Hemm żewġ modi nistgħu ngħidu li l-ewwel il-foresti carbon sink importanti imma wkoll sors sostenibbli bħala risorsi naturali u għalhekk dak li għandna biżżejjed issa jista' jkun magħmul mill injam fil-futur għalhekk għandna bżonn nappoġġjaw ir-riċerka u l-iżvilupp u l-innovazzjoni meta nitkellmu fuq il-foresti għandna bżonn nitkellmu fuq ir-rol attiv ta' ġestjoni tal-foresti dawk il-foresti li qed jiġu ġestiti mod attiv mhumiex daqshekk sensittivi għal eh, insetti li jagħmlu ħsara maltempati eċċetera huwa ċar illi bit-tibdil fil-klima se jkollna żieda Eh, f'dan it-temp li jkun anki pereżempju ta' xita torrenzjali. Għalhekk huwa importanti illi jkollna database Ewropej fuq ir-risorsi tal-foresti tagħna. B'hekk inkunu nistgħu niddiskutu wkoll mod aħjar l-istat attwali għax m'għandniex informazzjoni aġġornata. Issa ġejna għas-sessjoni ta' Catch the Eye. Hemm għandi lista sħiħa ta' nies li xtaqu jitkellmu f'din is-sessjoni. Kif tafu r-regola hija illi konna ħames minuti għal din is-sessjoni. Nista' nżid forsi xi żewġ minuti iktar u għalhekk l-intenzjoni tiegħi illi nagħti l-kelma lil tmien persuni. Is-sur Hitfiger l-ewwel. Mikrofonu. Grazzi ħafna Sur President, Sur Komissarju, Sinjuri, Eżis kollegi, qed ngħixu f'dinja dejjem iktar maċla eh, u l umilita u dak dawk il-jumar gwardjani u l-assisa tal-foresti huma l rojta ta' Hemm bżonn nitkellmu mhux fuq sena jew sentejn imma 30 sena 25% eh, anzi 20% tal-ċuħ tal raba tal-Ungerija huma magħmulin mill-foresti u l-foresti ma jitux biss li kellu il-ken għal ħafna annimali u pjanti imma jikkontribwixxu b'mod attiv għall kwalità tal-abitanti tal-foresti kif ukoll għall-iżvilupp ekonomiku u rurali kif ukoll għaż-żamma tal-bilanċ tal-klima tagħna u nafu li l-foresti mhux biss speċijiet imma fatturi ekonomiċi u ambjentali illi Alla tagħna u għalhekk il-gvern Ungheriż deċida li jżid il-fondi u intefa' l mikrofonu min tal-President għall kellim Grazzi ħafna l-kellim li jmiss issa l-Onorevoli Amon. Mikrofonu jekk jogħġbok. Wasalt. Grazzi ħafna, Sur President. Xtaqt nieħu l-kelma fuq ninsisti fuq il-fatt illi l-protezzjoni tal-foresti għadha dajfa ħafna fuq it-territorju tagħna tal-Unjoni Ewropea Nieħu bħala eżempju s-sistema ta' protezzjoni tal-foresti verġni jew kważi verġni, anki jekk dawn il-foresti huma biss frazzjoni żgħira tagħna tal-ċuħ tagħna, imma huma straordinarji għal dak li huwa valur ekoloġiku u ta' konservazzjoni u dawn fir-Rumanija u fl-Slovakja kemm sfruttament ta' dan it-tip ta' foresti, pereżempju għaxar telef eh, siġar u mqaċtin kull sena fil-foresti eh, rumeni u dan mod illegali. Jiena nixtieq katalogu eh, tal-foresti oriġinali biex hekk nagħtu protezzjoni l dan il-wirt u din il-lista dan il-katalogu jistgħu jkollhom dawn il-foresti kollha bil-kartografija tagħhom ninsisti ħafna fuq dan il-proġett ta' katalogi ta' foresti veġni. Grazzi ħafna President. Grazzi ħafna l-Onorevoli Pokovic Frank. Grazzi ħafna. Grazzi tal tajtni l-kelma. Qegħdin nitkelmu fuq foresti fl-Ewropa illum nafu illi l il foresti huma l-pulmun tal-kontinent huma carbon sinks, sinks u ovvjament hemm ħafna affarijiet li nistgħu eh, nagħmlu mill linjam Però stati membri jsibu ruħhom pożizzjoni differenti viżavi l-foresti. fis Slovenja pajjiżi li hija koperta bil-foresti 60% tal-art tagħna koperta mill-foresti il-persentaġġ qed jiżdied imma l-foresti tagħna ovvjament huma sensittivi għal fatturi ambjentali oħra bħal pereżempju is-silġ, in-nirien. Kif ukoll insetti li jagħmlu ħsara u għalhekk għandna bżonn nagħmlu ferm iktar fil-programmi ta' Horizon, ta' Life, etc. biex inkunu nistgħu jkollna ġestjoni tajba tal-foresti anke fil-futur. Grazzi ħafna l-Onorevoli Pekarin. Mikrofoni jekk joġbok għal-kellim. Do. Excuse me. Skużani. puħe jottea. Su President. Matul din l-aħħar sena xi 15 miljon ettari ta' foresti sfaw vitma tan nirin iktar mill-art ta' ħafna pajjiżi Ewropej u l-emissjonijiet li kellna bħala konsegwenza kienu iktar mill-produzzjoni tal-industrija f'bosta pajjiżi Ewropej flimkien. Waħda mir-raġunijiet għal dawn in-nirien tal-foresti hija li hemm ħafna foresti li mhumiex ġestiti kif suppost Issa l-foresti li mhumiex ġestiti kif suppost huma vulnerabbli ħafna n-nirien. 60-70 sena ilu xi elf etri tal-foresti eh, sfabit tal-nirien fil-Finlandja imma minn din l-epoka issa hemm biss xi elf ettari biss ta' nirien tal-foresti fil-Finlandja. Il-forestrija sostenibbli li tkun waħda ekoloġika, effiċjenti u tagħmel prevenzjoni tal-foresti din hija ħaġa essenzjali sigura biex hekk inkunu nistgħu nġildu kontra tibdil fil-klima. Sinjuri, jekk jogħġobkom żommu mal-ħin allokat lilkom. L-ewwel nett jeżistu regoli nżommu ma' din il-minuta jekk jogħġbok. Ikolli naqta' il-mikrofonu jekk tmorru lil mill-minuta. U ħadd ma jiġi moti l mikrofonu u li kellu l blue card. Issa ngħaddi l-kelma lil kellim li jmiss. Għaxen kien hemm pjan il-gvern irlandiż għandu pjan biex eh, biex ikollem 70% eh, ta' siġar differenti. Dan il-pjan se jirdoppja l politika attwali eh, fuq il-foresti li tirrispetta l prinċipji tal-sostenibilità u l-biodiversità l-Ewropa m'għandix bżonn monokulturi għandna bżonn is-siġar adattati fil-żoni adattati u eh, fis-siġar tal-prinjol aħna nużawhom mhux biss għal kelma wkoll għall-kostruzzjoni u 51% tal-żona hija koperta mill-prinjol u għalhekk aħna wkoll konna nirien imħabba l-biomassa u anki dawn is-siġar tal-prinjol jerġgħu jmorru lura bħala ta' karbonju imma fil-qalba hemm id-direttiva li hija waħda eh, miġnuna li nittrattaw il-biomassa bħalli kieku ma kellix emissjonijiet jew kienet carbon neutral. Jekk jogħġbok erġa' araw din id-direttiva. Vielen Dank, Herr Präsident. Grazie. Su President, kollegi, Saru numru ta' punti importanti ħafna waqt dan id-dibattitu u naħseb li jrid joħroġ biċ-ċar lil kulħadd illi l-foresti tal-Ewropa ma jistawx isalvaw il-problema tal-klima madwar id-dinja, però qegħdin noħduha bis-serjetà ħafna din il-problema, qegħdin nippruvaw insibu soluzzjonijiet. Jekk aħna nitilfu l-foresti din tkun xi ħaġa li hija ta' dannu għal tibdil fil-klima u għalhekk huwa importanti ħafna li inqisu l-foresti bħala ehm, materja prima sostenibbli u għandhom jintużaw però rridu nagħmlu l-aħjar li nistgħu biex niżguraw illi miljuni ta' siġar ġodda jkollna miljun ta' siġar ġodda fl-ewropa u lill-istati membri jistgħu jpoġġu l-foresti fl-aġenda tagħhom. Grazzi ħafna. Sur President, jiena kuntent li qegħdin niddiskutu dan is-suġġett illum, suġġett importanti. Sana niddiskutu l-Brexit jew inkella suġġetti oħrajn, però tajjeb li aħna qegħdin indirizzaw dawn il-kwistjonijiet prattiċi mhux ħan irrepeti dak illi diġà intqal, però sa ngħid illi aħna għandna strument jiġifieri l-fondi Ewropej biex inħarsu l-foresti tagħna u tajjeb illi aħna naħdmu favur it-tħawil tas-siġar ġdid fil anzi ġodda fil-stati membri irridu anke ngħinu lir-reġjuni u anke l-komunitajiet u anke assoċjazzjonijiet ta' min hu sit tal-art pereżempju u nappoġġjaw ukoll lir-riċerka Anka biex nindirizzaw problemi ta' insetti pereżempju li jista' jkollna fil-foresti. Grazzi sal-aħħar kelliem għal catch DI. Għadilu l-kelma. Grazzi, Signora. Anzi, grazzi, Signor President, Sur Flego qegħdin naraw x'ġara fil-foresta tal-amazon u dan huwa ċar li hija huwa każ ta' traskuraġni u anke rridu nirreaġixxu però dejjem irdu nibdew minn dak li huwa tagħna ja naraw x'nistgħu nagħmlu tajjeb hawnhekk fil-pajjiżi tagħna irridu niftakru wkoll illi t-tniġis m'għandix fruntieri u lanqas qed tibdil fil-klima in-natura ma tistax toqgħod mingħajr il-bniedem però l-bniedem ma jistax jgħix mingħajr in-natura u għalhekk jiena favur ħafna li jkollna iktar fondi fl-mff li jmiss għal ħarsien tan-natura għall foresti kif ukoll preservazzjoni tagħhom naħseb li dan huwa investiment tajjeb għall futur tagħna u dan għandu jsir b'dan il-mod issa għalaqna l-proċedura catch the eye u sa ngħaddi l-kelma lura lill-kummissarju caete grazzi ħafna sur president jiena se nirringrazzja lill-membri kollha jirriflettu l-interess fil-foresti fl-unjoni ewropea aħna impenjati biex nħarsu l-foresti li għandna diġà fl-Unjoni Ewropea kif ikkonfermajna fil-komunikazzjoni tagħna biex aħna eh, nħarsu anke l-foresti tad-dinja kollha il-ġestjoni tal-foresti tista' tgħin ukoll biex nilqgħu l-isfida tat-tibdil fil-klima il-protezzjoni tal-biodiversità kif ukoll il-fornitura ta' servizzi essenzjali għaċ-ċittadini tagħna bilanċ ta' responsabiltajiet bejn l-istati membri tal-Unjoni Ewropea mm, sa jgħin biex ikun hemm ġestjoni aħjar tal-bażi ta' foresta tal-Unjoni Ewropea. Però hemm bżonn ukoll strateġija fuq mezza ta' żmien twil anke lejn ekonomija li tiddependi inqas fuq il-karbonju u l ħarsien tal-biodiversità. fid fid-dawl tal-pożizzjoni tas-sinjura Van der Leyen, il-President elett tal-Kummissjoni, jista' jkun hemm iktar azzjoni fid-dawl tal-qafas tal-20 tal-biodiversità illi tiffoka wkoll fuq ir-reżiljenza tal-foresti Ewropej. Dan huwa prijorità għalina fil-futur anke meta tqis il- strateġija u l-qafas ta' wara is-sena 2020. Grazzi, Sur President. Grazzi. Grazzi. Nista' nagħlaq dan id-dibattitu fuq il-foresti u issa ħanimxi għall punti li jmiss mistoqsija orali lill-Kummissjoni fuq il-jett għall privattiva tal-pjanti u tal-proċessi bijoloġiċi essenzjali din ġejja mill-kumitat agri u nixtieq nistieden is-sur lenz biex eh, jagħmel din il-mistoqsija l-awtur ta' din il-mistoqsija sur president kummissjoni Kollegi? l-aċċess mingħajr ostakoli għal materjali ta' pjanti huwa importanti ħafna għat tal-annimali kif ukoll għall-bdiewa kif ukoll għall-varjetà ġenetika tal- eh, u ċuħi raba tagħna u għas-saħħa taċ-ċittadini. Aħna eh, lkoll qbilna fil-kumitat illi fl-2015 il-bord ta' appell tal-ipo iddeċidiet illi dawn it-tip ta' prodotti għandhom um tal privattiva u din hija kwistjoni u għalhekk aħna għandna bżonn li nwasslu messaġġ eh, ċar, messaġġ politiku ċar. Naħseb illi huwa importanti għalina illi aħna nagħmlu segwitu skont l-artikli rilevanti. Fl-2015 aħna adottajna eh, rezoluzzjoni li titkellem fuq il-privativi dwar il-pjanti u l-Kummissjoni fin-notifika tagħha qalet li ma kellix intenzjoni li tintroduċi dawn it-tip ta' privattivi għal dawn il-prodotti u għalhekk naħseb li huwa ċar li nkunu ċari fuq din il-kwistjoni. Għabazi ta' din id-deċiżjoni saru anka privativi fuq ġitu 12 u ġitu 13 il-każijiet magħruf tal-tadamu tal-brokkoli. Il-stati membri kollha appoġġaw din il-pożizzjoni u issa hemm bżonn illi jsiru negozjati bejn il-EPO kif ukoll il-Parlament Ewropew fid-dawl ta' dan il-qafas aħna qegħdin niddiskutu dan il-jiet tal-privattiva fuq dawn il-prodotti. Naħseb illi huwa ċar illi hemm bżonn ta' verdett finali fuq din il-kwistjoni li joħroġ mill-IPO. Nixtiequ wkoll nagħmlu mistoqsija bil-kitba lill-PO fuq eh, il-partijiet terzi jistgħu jagħmlu dawn it-tip ta' mistoqsijiet qabel l-ewwel ta' Ottubru tal-2019. Aħna l-ewwel irridu illi konna spjegazzjoni bil-kitba ċara minħata tal-Kummissjoni dwar il-kwistjoni u anke li tħares l-innovazzjoni f'dan il-qasam anke fid-dawl tal-interess pubbliku u nixtiequ nkunu nafu wkoll il-pożizzjonijiet li ġew adottati min-naħa tal-kummissjoni u r-risposta illi nħolqot għal nuqqas ta' qiegħed ta' privattiva. Naħseb illi l bdiwa tagħna għandhom bżonn risposta fuq eh, dan anke importanti minħabba l-innovazzjoni fil-qasam tal-bidja. Grazzi. Is-Sinjura Bjankowska sa tirrispondi Fisam il-Kommissjoni, grazzi tal-għeddin tiddiskutu din il-kwestjoni u importanti ħafna illi nkunu ċari. Ħanibda bit-tieni parti tal-mistoqsija tiegħek hawnhekk il-mistoqsija hija waħda sempliċi il-kummissjoni ħadet azzjoni biex tiżgura li prodotti li ġejjin minn proċessi naturali m'għandhomx tal privattiva. Il-Kummissjoni kienet f'kuntatt kemm mal-Parlament, il-Kunsill, l-Istati Membri kif ukoll mal-partijiet interessati fl-industrija fid-dawl ta' din il-kwestjoni ta' dawn il-prodotti kif mitlub mill-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu ta' Diċembru tal-2015 il-Kummissjoni adottat fl-2016 notifika fuq numru ta' artikli tad-direttiva dwar il-ħarsien legali ta' invenzjonijiet bioteknoloġiċi fin-notifika l-kummissjoni qalet illi prodotti li ġejjin minn proċessi naturali m'għandhomx għal privattiva notifika tal kummissjoni ntlaqat mill-konklużjoni tal-kunsill sa tmiem frar tal-2017 u mbagħad l-istati membri anke segwew din l-istess interpretazzjoni fil-liġi nazzjonali tagħhom u anke fil-prassi tal-privattivi tagħhom. Uh, issa l-ewwel parti tal-mistoqsija tiegħek il-Kummissjoni tirrappreżenta eh, l-Unjoni Ewropea permezz tal-proċedura amicus curiae u dan sa jsir qabel l-iskadenza ġifri qabel l-ewwel ta' Ottubru il-Konvenzjoni tal-Privativi Ewropea mhijiex parti mill-Liġi Ewropea, però fl-interess tal-Unjoni Ewropea illi ma jkunx hemm konflitt bejn dawn iż-żewġ ehm, biċċi tal-leġiżlazzjoni. E, Konsegwenzi tal-direttiva tagħna Anzi, l direttiva tagħna tiġi affettwata ħafna jekk ma jitneħħix il-jed tal-privattiva fuq dawn il-prodotti. U anke fejn għandu x'jaqsam l-allinjament bejn il- konvenzjoni tal-privativi Ewropea u l-direttiva tagħna anke fid-dawl ta' notifika u l-reżoluzzjoni tal-Parlament eh, Ewropew u l-partit kontraenti. Aparti minn hekk, il-Kummissjoni wkoll tixtieq eh, taħdem favur l-innovazzjoni u anka l-interess pubbliku ġenerali. Grazzi ħafna. Issa nistgħu nkomplu bid-dibattitu. U nibdew bis-Sinjura Xrajer Pirik. President, Kummissjoni aħna fil-Parlament tlabna fl-2015 illi dawn l-ispeċi u pjanti għandhom ikunu eh, disponibbli għal żviluppi ġodda u fejn għandu x'jaqsam il jed tal-privattiva għall pjanti hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq pjanti essenzjali. Irridu nħarsu lejn l-implementazzjoni ta' 28 tlieta fuq il-jiet tal-privattiva Ingħatat spjegazzjoni ċara fl-2016, però sfortunatament eh, numru ta' kumpaniji multinazzjonali eh, resqu dan quddiem il-bord tekniku ta' Appell u kontestaw il-validità tiegħu mhux s-soltu illi l-bord tekniku ta' appell jindirizza kwistjonijiet bħal dawn u li jimmina il-rida demokratika tal-istituzzjonijiet fosthom il-Parlament. U d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni tagħmilha ċara li din ma kienx l-intenzjoni tal-Kummissjoni u lanqas tal-Kunsill u tal-wisq inqas tal-Parlament. Il-jett tal-privattiva ma kienx intis illi jenata U għalhekk huwa importanti illi mill-perspettiva demokratika l-Kummissjoni, il-Parlament u l-Kunsill il quddiem il-Bord ta' Appell Jiena smajt dak li għadha kif qalet il-Kummissjoni. Il-proċessi bioloġiċi m'għandhomx ikunu soġġetti għal privattiva, u l-istituzzjonijiet Ewropej kollha jridu jaħdmu flimkien sabiex isibu soluzzjoni adattata m'għandniex nagħtu l-jett tal-privattiva fuq il-ħajja. Grazzi. Is-Sur Andrija. Grazzi ħafna, President, Kummissjoni, aħna ma rridux illi prodotti li ġejjin minn proċessi bioloġiċi eh, jaqgħu soġġetti għal privattiva din hija kwistjoni politika u anke etika ma rridux naraw il kumpaniji l-kbar sinjuri joħolqu ostakli selezzjoni tal-materjal tal-pjanti aħna favur l-innovazzjoni ġenetika fin qasam tal-pjanti u aħna niġġieldu wkoll favur is-saħħa taċ-ċittadini tagħna. Din hija priorità għalina, hemm bżonn li jkollna aċċess għal dan it-tip ta' materjal biex ikun hemm innovazzjoni fil-qasam. U dawn il-bdiewa li għal darba oħra qegħdin jintesew. Kulħadd għandu jkollu l-possibilità li juża varjetajiet eżistenti biex jinħolqu l ġodda u li anke jkun hemm aċċess għaż-żerrija. Ma rridux naraw monopolju dawn il-gruppi żgħar ta' negozji eh, li moħħhom biss biex jaqilgħu il-flus għad-detriment tal-innovazzjoni. Grazzi, is-sur Hautema. Dank u wel, eh, voorzitter, geachte commissaris, beste collega's. Grazie ħafna, President, Komissarju, kollegi. Din ir-rezoluzzjoni din Ook al zegt het Europees Patenteerbureau dat dan ir-regolament għandu jerġa' jitpoġġa fuq l-aġenda però l-ewwel hemm bżonn li jkollna diskussjoni legali biex naraw hekk dan huwiex possibbli tinħoloq ħafna inċertezza, ħafna dubji minn eh, min dawk li huwa fil-manifattura, l-kulur ta' tadam kif għandu jintem il-bżar, dan kollha huma affarijiet li għandhom jiġru b'mod naturali. M'għandux ikun hemm jetta privattiva fuq dan, jekk privattiva tistax tkun sfida jew le, jiena imħasseb fuq din il-possibilità jiġifieri li jkun hemm jetta privattiva xi jkun hemm kumpaniji li ħajkollhom monopolju. U anke toħloq possibilità għal frodi u ħafna problemi fl-ikel. Jekk inti tħares pereżempju lejn il-kulur tat-tadam aħmar. Mela, manifatturi oħrajn ma jistawx joħolqu tipi ġodda ta' tadam aħmar. U qed joħloq riskju kbir, u qed joħloq anke ħafna vulnerabilità fid-dawl ta' mart ġdid fluċu ir-raba ma nistgħux noħolqu kummerċ minn dawn it-tip ta' affarijiet privattivi hija huma soluzzjoni ħażina u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm dan l-appoġġ fil-Parlament biex aħna nibatu dan is-sinjali li aħna qatt ma kienet l-intenzjoni tagħna illi dawn it-tip ta' speċi jkunu soġġetti privattiva u mhijiex xi ħaġa illi rridu inqas irridu issa lanqas. Grazzi ħafna sur Martin Hausling fisem il-ħodor. Kollegi, sinjuri, niddejjaq li tikonna din id-diskussjoni tliet darbiet fl-2012, fl-2014, żewġ riżoluzzjonijiet u għal darba oħra qegħdin nagħmlu dan id-dibattitu. Għaliex l PO mhux qiegħed jirrispetta d-deċiżjoni tagħna fuq dan il-jatta privattiva għal prodotti li ġej minn proċessi bioloġiċi x'inhuma l-interessi tal-bdiewa huma ċari, però aħna bħala nies fil-politika jridu nitkellmu mal-Kunsill, nresqu il-domanda tagħna u naħseb dak illi għamilna sa issa hija tiġi injorat fuq it-tadam. Din hija deċiżjoni essenzjali, fundamentali, għaliex jekk aħna nimminaw il-bdiewa tagħna ma jistgħux jiddefendu d-drittijiet tagħhom, ma jistgħux eh, jagħmlu dawn l-attivitajiet innovattivi tagħhom. U għalhekk kollegi jiena nħoss li issa wasal il-mument wasal il-mument li aħna nkunu ċari li nżommu l-pożizzjoni tagħna u nwaqfu li pijow fuq din il-kwistjoni. Vážení kolegové, e il-privativi al piante al certi specie ta' ta' dami broccoli brokkoli tal ufficio tal-privativi jimxi kontra il protocollo ta' Nagoya o il Convenzione Europea. Il- partit kontraenti huma l-istati membri u kull wieħed minn dawn l-istati membri għandhom ir-rappreżentanti fil-Organizzazzjoni Ewropea tal-Privattivi u jistgħu jwaslu anki għal nuqqas ta' ftehim, allura nipproponu illi l-istati membri jużaw li rappreżentanti tagħhom fil-Kunsill Amministrattiv tal-Uffiċċju tal privattivi biex jobbligawhom jikkanċennaw il-privativi attuali għal dawn li speċi u pjanti biologiċi. U biex jitkomplu anki fil-iktar minn 200 eh, kazijiet. Il-kellim li miss Ruisen, grazzi komissarju. Jiena ma nifimx x-et jiġri. U dana et ikun għal benefiċċju ta' xi għal xiftit ftit kumpaniji biss u monopolisti u n nis qed jitilfu l-aċċess liberu għal sorsi ġenetiċi ta' materjali botaniċi. U importanti għall iżvilupp ta' speċi ulterjuri Jiena naqbel mal-konsens u wisa u naħseb li rridu nibatu sinjal qawwi lill-EPO u jridu jinterrompu il-brevettabilità ta' dawn l-ispeċi. Naturalment għandu jkun hemm protezzjoni anke għal proprjetà intellettuali f'dan il-qasam, però għandna sistema bilanċat fuq dan. Imma il-privativi mandomx jasmu mal-dinja tal-pjanti. Il-pjanti mumiex invenzjoni. Il-pjanti huma proprjetà ta' kulħadd. Aħna m'għandniex nindaħlu fil-kreazzjoni ta' ta' Alla. Aħna qegħdin hawnhekk biex namlu ġestjoni tal-pjanti. Grazzi. Is-Sinjora Pereira. Fil-fatt, il-verità hija li l-Istitut Ewropew l-IPO qed ikompli jagħti lil eh, privativi u qegħdin jgħin lil monopoli. Hemm eh, u hemm dawn il-multinazzjonali li jikkontrollaw is-suq. U qegħdin innaqsu l-aċċess tal-konsumaturi. Eh, eh, kwestjoni eh, tal-invenzjonijiet fil-bioloġija molekolari u fil-riċerka ġenetika u ħaġa oħra hija li noħorġu bi preventivi bid-teknoloġija mhuwiex aċċettabbli li kunem l-eżistenza ta' privativi fuq dawn affarijiet Dawn jixtiequ jtejbu l-prodott u fil-fatt waslu għal verjetajiet ġodda ta' pjanti u animali. Imma il-proċessi ta' izolamentu ta' eh, crossbreed eh, dan huwa kollu għaskapitu tal-ġenoma. Grazzi. Buda. President, Kommissarju, kollegi, ir-riċerka u innovazzjoni ma nix tiġi blokkata bl-amministrazzjoni. L-iżvilupp ta' kwalunkwe settur ekonomiku, specialment l-agrikoltura, jiddependi mill-riċerka u innovazzjoni. Issa u dimna realtà li ma nistawx ninjoraw. Popolazzjoni dejjem tiżdied, ir-riżorsi naturali limitaw roħhom u anki it-tibdil klimatiku jobb u dawn huma kollha elementi li jobbligawna nieħdu azzjoni. Irridu nidentifikaw risorsi, mekanizmi, proċessi biex niproduċu ikel li jkun bi kwantità u kwalità tajba u apprezzijiet tajbin għal daqstant il-pjanti illi huma eh, ottenuti bil-teknika tradizjonali ma jistawx jiġu eh, ma jistawx jiġu brevettati. Illum il riċerka hija dejjem iktar neċessarja u ma ridux ninsew lanqas il-konsumaturi għax huma se jkollhom iħallsu l-konsegwenzi ta' dan l ta' tal-IPO fl-istess ħin jina nixtieq nisbat l-attenzjoni kum fuq il fat li nix aħna naġixxu eh, bħala pompiri u nintervjenu nindaħlu fil-proċessi nazjonali. Kemm aħna kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea għandna nibatu messaġġ ċar illi l-proċessi bioloġiċi ma jistawx jiġu eh, mumiex soġġetti għal privattiva. Paolo De Castro. President, Kommissarju, kollegi onorevoli, f'moment li fih l-innovazzjoni u il varietajiet tal-pjanti u għall-uniku mod biex innaqsu l-impatt ambientali tas-settur tal-bdewa Eh, dan il- eh, pass li ipo ma nistawx naċċettaw. Aħna ma nistawx illi nillimitaw eh, il-pjanti u anki illi il-riċerka tiġi minata u jistaw ikun hemm effetti fuq riċerka u anki fuq il-saħħa. Nitolbu l-Kummissarju tiħu azzjoni biex tevita illi din id-deċiżjoni timxi kontra eh, il-volontà tal-koleġislatura. L-agrikoltura ehm, għanda tiġi inkluża fil tlida kontra il-tibdil klimatiko u għanda tiġi użata anki eh, b teknoloġiji ġodda b'mod ambizzjuż kif qed jitolbu anki ċittadini Ewropej. Grazzi. Is-Sinjura e Muller. Grazie President. Signora Commissario, deċiżjoni tal-Bord ta' Appell tal-IPO illi jgħatu privativi għal pjanti li jiġu maħluqa, kreati b'teknika tradizjonali ma nistawx naċċettawa. għanna naħdmu biex niproteġu il-ħidma tal-riċerkaturi eh, Ewropej. Aħna rridu li anki il-produtturi eh, zari kollom aċċess għal materjal botaniku, għax l-aċċess eh, ħieles u importanti uh, u il-fatt li namlu riċerka fuq speċi ġodda e, jista' jgħinna biex neġildu kontra tibdil klimatiku u mannix assolutament fil-futur natu brevettivi fuq il-pjanti. Bito. Grazie, President, kollegi. Il-Partit Aħdar minn dejjem kien a favur tal-protezzjoni tal-materjal botaniku u aħna kollan edin naqbnu hawnhekk. Is-sitwazzjoni e attwali hija diffiċli min huwa responsabbli għal liġi fl-Unjoni Ewropea, e, il-Kunsill u l-Parlament jew l-IPO. Fil fl-Istati Uniti hemm l-uffiċċju tal-brevettivi qegħdin jagħtu eh, privativi fuq fuq pjanti u animali aħna mm, irridu nizguraw li fl-Europa aħna irnexxilna niproteġġu l-pjanti tagħna anki bil-użu ta' żrira eh, bil-varjabilità ġenetika u materjali. Fuq livell internazzjonali, il-multinazjonali edin jipprovaw jaddu dan il-regolament. Sur Le Breton. Grazie, President. Fl-2015 l-IPO id-deċida li huwa possibbli li kunem pre, privativi fuq eh, speċi bħal tadam u l-brokkoli u dan wasal għal protesta kbira. Umbat fl-2018 il-bord tekniku kien a favur tal-jet ta' privattiva U allura jina nappella l parlament u l-Kommissjoni biex niprotestaw kontra l-IPO. Irridu aħna noġġezzjonaw għal jiet ta' privattiva. Eh, Dana ma nistawx aħna nejnu l-multinazjonali, irridu nejnu l-biodiversità u niproteġu l-konsumaturi. Aħna għanna niprotoġuhom dawn l-elementi. E, e għawnek kienem kien hemm protezzjoni e, legali fuq iż u u dina jaħħaġa li t-rispetta id-drittijiet tal-bdewa. Grazzi ħafna. l-għakom għall-ewwel darba mill-presidenza u u grazzi għalikom 500 miljun ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Is-sur Aguilar fisem l-ISR. Grazzi ħafna nixtieq nagħti nirringrazzja għal kulħadd tal-minuti ta' silenzju tal-vittmi tal-arar fi Spanja. Vakom agri jużi kemmi urġenti din il-rizoluzzjoni. Mhux ħaġa li nistgħu nippermettu li kontra l-leġislatur niftħu bib minn wara ta' privattivi minn dak li li prodott forma biologika. Għax dan huwa ta' preġudizzju għal produttur żgħar Dan il-wol tal-uffiċju ta' privattivi mandux jgħin l-gruppi radikali biex jattakkaw sistema ta' privattivi u ta' ħarsin ta' varjetajiet li jiffunzjona perfettament u jagħti garanzija ta' dawk li operaw fis-settur aħna ma m'għandniex nikkwestjonaw sistema ta' privativi li ma jippermettux l iżvilupp tal-bidja tagħna u li jiffunzjona sura ta' suratanis. Grazzi. Köszönöm szépen. Következő hozzászólaló Házenkamp. Grazzi, issa il eh, onorevoli Házenkamp. Grazzi ħafna, President. Għal-iktar minn uh, għal ħafna biljuni ta' snin kien hemm pjanti u ħadd mandu l-proprjetà tagħhom. L-idea li wieħed jista' jagħmel prevettiva fuq dawn il-proċessi hija verament ħaġa stramba, ma dan huwa dak li qed jiġri. E, e, per eżempju hemm privattiva fuq is-Salamun e, jew anki pjanti, però imma il-ħut u l-pjanti ma ġewx mhumiex invenzjonijiet U dana verament hija qed jimmina s-sikurezza tal-ikel. U aħna fisem iċ-ċittadini għandna eh, niprotestaw. L-IPO għadu qed jagħti privativi lill-multinazzjonali tal-ikel li produċu ikel imma dinja ħaġa inaċċettabbli nixtieq nitlob il-Kummissjoni x'għandha f'moħħa tagħmel biex twaqqaf ta' irridu nwaqfu dawn il-biljuni ta' uri illi morru lejn it-trobbija tal-annimali anki intensiva. Grazzi. Piċerno, fizem il-grupp SD. Grazzi Presidenti, Kommissario, Anki jena ninaqat mal-kollegi kważi unanimi li tkelmu qabli u deġa esprimew li huma kontra, kontra Eh, eh, il din id deċizjoni tal-IPO. Minnaħa l-oħra il pozizjoni tal-Parlament fu il- brevettabilità tal-pjanti metodi naturali u biologiċi hija ċara u ila ċara mill-2015 meta eh, il-Parlament votat b'moċċoranza ċara kontra dan it-tip ta' privativa u anki il kunsill eh, esprima ruħu, anki l-Kommissjoni. Allora jina ma naħsibx li nista' konna dubbi fuq il-rida politika illi aħna ma nistawx assolutament naqbżu eh, u niddeċidu li namlu eh, privativi fuq pjanti li huma ottenuti eh, bi proċedimenti biologiċi. Allora nitolbu l kommissjoni biex semma leħenna, leħenna b'mod autorevoli fl-aħħar xena ta' dawn eh, il-proċessi biex bekk inkunu nistgħu nipproteġġu is-selezzjoni vegetali u fl-istess ħin nipproteġġu anki l-interess ġenerali ta' ċittadini Ewropej. Grazzi. Grazzi. Melchior, l-onorevoli Melchior. Grazie. Fl-2014 kien hemm elezzjoni f'Danimarka u kellna anki referendum jekk eh, id-Danimarka eh, jiex se tadotta id-deċiżjonijiet u sir membru tal-konvenzjoni eh, tal-privativa. Aħna rbaħnieh dan ir-referendum u daħlet fil-konvenzjoni u si insistejt illi mannix naċċettaw privativi fuq il-ħajja u fuq il-pjanti fl-Europa. Jekk li ma, ma femiċ dan il-messaċ politiku ċar, eh, irridu e, nibatu messaċ ieħor ħafna iktar ċar. Fil-Ġamajka eh, hemm frott li huwa rezistenti għal ħafna testi u anki din hija kwistjoni li ma ġietx ċarata mux u import u importanti ħafna mhux biss għal professjonisti imma anke għad demokrazija tagħna biex illi din il-kwestjoni tiġi risolvuta. Grazzi. Wiener, il-kollega Wiener. Hodor. Grazzi, President. Il-tadam mumiex eh, magni u lanqas il-brokkoli mumiex invenzjoni ma jistax ikollhom privativ, ma tistax teżisti privativa fuq dawn il-oġġetti eh, li jgħinuna biex nejxu li huma essenzjali għal għajxin tagħna. L-IPO u l-pożizzjoni tagħha mhijiex aċċettabbli u jiena nħoss illi hemm periklu kbir u riskju illi il-bdewa mhux se jkollhom iktar aċċess għal zriraħ li għandhom bżon. Dan huwa monopolju ta' ftit produtturi ta' zriraħ Eh, eh, u din hija ħaġa li ma nistgħux naċċettaw u rridu nwaqfuha. Huwa ċar illi l-uffiċċju tal-IPO ma konsidrax l-rida politika u anki l-xewqa ta' kulħadd imma konsidera biss l-interessi ta' dawn il-multinazzjonali. il il-Kummissarju mill-2015 għamela ċara li rridu naħdmu kontra dan it-tip ta' privativi u zrira u prodotti eh, fito e, ta', ta, ta botaniċi. Rridu nimxu kontra d-deċizjoni tal-IPO. E sur Tarabella il-kellim li mis, fissem il-Soċjalisti u Demokrati. Societa un inakseptabli, inacceptable President, Commissario, Dan huwa approċċ perikulus. Il-kumpaniji ta' zrirah multinazzjonali iridu l-monopolju u qegħdin jgħidu li hija kwestjoni ta' proċessi, miex kwestjoni legali biss, imma anki morali. Il-Kunsill eh, fit-18 ta' Marzu ta' sena li għaddit ħafna stati membri eh, esprimew rida taħħom u għalu li l-prodotti li ġejjin minn proċessi biologiċi mandomx eh, jiġu ikunu soġġetti għal privativi. Mandux ikun possibli li dawn il-prodotti jiġu eh, eh, jiġu soġġetti għal privativa. Il-bdiju għandu jkollhom aċċess għazri raħkolla. Aguilera, kie fisċali għas-sonj soċjalistak ix-demokrataktun. Onorevole Guerrera. Grazie ħafna, Signora President. Et ntemmu il dibattitu jina li naqat mal-unanimità ta' din il-Kamra, il-gruppi politiċi kollha u l-kollegi kollha li inter tkellmu qabel. Il-Kumitat tal-Bidja u jiena nixtieq ngħid li aħna nixtiequ um, nitolbu lill-Kommissarju nagħtu saċ ċaru politiku minn din il-plenarja li ma jistawx nagħtu privattivi ta' xtili jew pjanti li huwa prodott ta' proċess bioloġiku. Għalhekk din il-mistoqsija orali, għalek din ir-riżoluzzjoni hija ħaġa sempliċi ħafna. Ħaġa sensittiva nixtieq ngħid li għandna nżommu l-interess pubbliku l-ewwel qabel kollox u naraw differenzi bej dawk eh, il-privattiva u dak li hija ħaġa varjetà ġenerali. Nisperaw li l-Unjoni Ewropea tkun responsabbli biżżejjed fuq dan. Grazzi. Grazzi ħafna. Ek temmejna l-dibattitu Naddu għal proċess ta' keċ li għaj, għanna tlet talbiet. L-onorevoli Xojro għal ewwel. Grazie ħafna, kollegi. Kont nisma l-Kommissarju bħafna interess, grazzi ħafna għal dak li qalet, u kontent eh, kontent ħafna li din privattivi m'għandhomx jiġu ostiżi għal bejjem u għal xtili. Ma dan jidher li huwa kontro l-interessi tal- tal uffiċju ta' Privattivi l-IPO. Saret isa uh, grupp ta' interess tal-industrija. il kummissjoni hija ċara u l-Kunsill uh, il-Kunsill eh, taqbel ma dak li għanna nitolbu huwa jiddependi fuq l-Istati membri biex timbotta din il-volontà politika il-qoddim. Meta ħna negozjaw mal l-Organizzazzjoni tal-Privattivi Ewropea, l-Unjoni Ewropea għandha maġġoranza hemmhekk jien verament naqbel li nkomplu b'din inizjattiva u naħdmu flimkien Parlament, Kommissjoni, Stati Membri. U jekk nagħmlu hekk inneħħu din ħaġa ridikola. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Valas, Signor President, hija ħaġa ridikola l-IPO, eh, l uffiċċju ta' Privattivi, tħoss li tista' toħroġ privattivi għal xtili li huma naturali. Għandna varitajiet nazzjonali ta' toram eh, biex ikun jista' jkun hemm iżed gwadan. Frank. Il-multinazzjonali ġa għandhom impatt negattiv fuq ħajjetna. Naħseb li tkun ikun ġen li permettu li jimmonopolizzaw in-natura u jagħmlu eh, li kull aspett ta' ħajjitna tkun Eh, merkanzija. Għanna nitolbu li l-IPO, l-Uffiċċju tal Privattivi, tirrispetta l-konvenzjoni li taskludi l-ħajja naturali mill-li kollha privattivi. Il-privattivi fuq ħajja naturali hija ħaġa ma nistgħux eh, nagħmluha. Il-kapitaliżmu verament eh, ġennen. Grazzi ħafna. Naddu issa għal ħarkellim l-Onorevoli Dorfan. Grazie ħafna, President. Jina naħseb li hemm ċerta drabi fej li wieħed jipproduċi iż-żarrija ħaġa li ssir mill-multinazzjonali imma fl-Ewropa mhuwiex il-każ. Hemm kumpaniji żgħar u riċerkaturi li qegħdin jipproduċu żarrija huma għandhom bżonn aċċess ħieles għal materjal ġenetiku. Ġifiri dak kollu li huwa disponibbli fl-Ewropa u fid-dinja. Ħalli jkunu hekk jistgħu joffru varjetajiet ġodda. Għalhekk huwa verament importanti. Li, li aħna nirriflettu fuq il-privattivi. Jina verament kontenta li naqblu, kullħat jaqbel mill-gruppi kollha u għandna nagħmlu kull ma nistgħu biex niżguraw li l-ħajja u xtili ma jiġux eh, suġġetti għal privattivi, speċjalment jekk jiġu minn proċessi bioloġiċi naturali. Għandna miżuri oħra. Grazzi ħafna. Tajt il-President issa naddu il-Kommissjoni biex tala' id-dibattitu. Onorevoli Ferjovska. Jankowska. Jena grazzi ħafna għal kummenti ta'kom tajt il-kommissarju għax jena verament naqbel ma'kom. Hija ħagġa ċara li mill-bidu li il kommissjoni u l messagġ politiku li jishtiq u jibat huwa li l-xtiel li jiġu ottenuti mill-proċess naturali biologiku m'għandux jiġu suġġetta ta' privattivi. Jiena nista' niżgarakom li ħana niprovaw ninvolvu l nfusna f'dibattitu ma' taħdidiet mal l-Uffiċċju ta' Privattivi mal ipo biex natu ċertezza legali din hija importanti għal dawk il-partijiet interessati fis-settur u l fl istessin nirrispettaw l-interessi tal-produtturi u l-pubbliku ġenerali. Imma fl istessin ukoll biex nerġgħu lura lejn sens komun biex ikonna eżjed forza fil-ġejjini. Grazzi. Grazzi ħafna, tajt il-President. Nala ek il-dibattitu u naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna tal-lum li huwa eh, dikjerazzjoni tal-Viċi President tal-Kommissjoni Rappresentant tal-Unjoni għal affarijiet barranin u politika ta' sigurtà dwar is-sitwazzjoni fil-Hong Kong. Imma qabel id-dibattitu isimgħu hekk jogħġobkom nixtieq ngħid xi ħaġa dwar il-plenarja ta' dil-ġimgħa. Nittestjaw sistema ġdida tal dak li huwa il-catch li għaj u sistema tal-kartolina blu. Nixtieq tindikawna eh, l-intenzjonijiet ta' dan ir-rigward b'forma elettronika. Jekk intkom tixtiequ titkellmu, tkunu tistgħu tużaw il- eh, karta elektronika li għandkom. Is-sosjati għaj din. Jekk intom tixtiequ fil-proċess catch jgħin kella uh, eh, saqsu xaħġa mill-kartolina blu, eh, għarżit ikolkom maqom eh, il-kart elettronika magħkom. Dan huwa ħajkun periodu ta' prova, evidentement, tella tellaw idejkom ukoll Imma ma da kollu nixtieq u nkunu effikaċi u nużaw is-sistema eh, elettronika fil-ġejni. Grazzi ħafna tajt il-President. Ma mela issa ħanippruvaw din is-sistema ma' dibattitu li jmiss. Jekk tistgħu jekk irġobkom jekk tistgħu tixtiequ titkellmu fil-preċ tiegħi jew tagħmlu mistoqsija bil-blue card użaw il kart elettronika. Se ngħaddu issa li l-onorevoli Biankowska li ħad titkellem dwar is-sitwazzjoni fil-Hong Kong. Grazie ħafna, President. Jien nixtieq niftaħ id-dibattitu eh, eh, fuq is-sitwazzjoni f'Hong Kong fisem il-Sinjura Morgarini il-poplu ta' Hong Kong f'daw l-aħħar xhur eh, għamlu demonstrazzjonijiet paċifiki, paċifiċi skont id-drittijiet tagħhom biex ikunu jistgħu jintaqgħu u jagħmlu dikjazzjonijiet. Matul is-sajf aħna tlabna li kulħadd biex ma jaċċetta l-ebda violenza u biex untaffu is-sitwazzjoni e, li ġiet irtirata l-liġi dwar is-tradizzjoni hija pastajjeb. In-poplu tal-Hong Kong e, verament għamlu dimostrazzjoni b'numri kbar u rew determinazzjoni. 1.7 miljun persuna Eh, niżlu fit-triqat fit-18 ta' wissu ta' din is-sena. Fis-ġimgħat li għaddew kien hemm xeni wkoll ta' violenza mit-trajads li kien qed jattakkaw dawk li qed ħarsu użu eċċessiv ta' violenza mill-forza sigurtà bombi ta' petrol u vandalizmu. Dat tip ta' violenza mhijiex aċċettabbli u m'għandix tiġi eh, aċċettata. Imma principalment il-protesti għadhom paċifiċi u għadhom u għed jiġu appoġġati mill-popolazzjoni tal-Hong Kong. Il-Unjoni Ewropea appoġġata s sistema ta' pajis wieħed żewġ sistemi. Dan il-prinċipju li huwa fil-liġi bażika huwa wkoll impenn internazzjonali miċ-Ċina taħt il-dekjarazzjoni ta' Ċina u r-Renju Unit tal-84 kif ġiet ratifikata mill-Kongress tal-Poplu fiċ-Ċina. Tagħti awtonomija fil-Hong Kong u li hemm rispett ta' drittijiet fundamentali u libertajiet tal-poplu tal-Hong Kong. Dan il-prinċipa wkoll importanti għal fiduċa ehm, ta' negozju, fin-negozju li huwa Hong Kong huwa ċentru finanzjarju importanti u kif ukoll ofol fit-trasport. Is-sistema ta' pajis wieħed żewġ sistema hija sistema biex tippermetti l hong Kong tkompli eh, fir-rwol tagħha strateġiku. L-Unjoni Ewropea favorixxi li l-libertajiet jiġi rispettati kif ukoll l-autonomija tagħha. Dan huwa essenzjali għall-prosperità ta' Hong Kong imma kif ukoll tal-Repubblika tal-Poplu ta' Ċina. Rispett għal dawn libertajiet, l-indipendenza tal-ġudikatura u huma wkoll essenzjali għall-iżvilupp tal ta' Hong Kong u għal ħajja ta' kuljum tal-poplu u għandha tiġi rispettata skont il-liġi bażika fil-impenni internazzjonali ta' Ċina. Fit-18 ta' Lulju il-Parlament Ewropew eh, kellu dibattitu fuq eh, eh, ta' emerġenza u adotta rezoluzzjoni. F'dan iż-żmien il-servizz estern pubblika tliet dikjerazzjonijiet u r-reprezentantoli għamel dikjerazzjoni approvata minn l-istati kollha ma ġewx aċċettata l-violenza u talab li jkun hemm dialogu inklusiv fej il-partijiet kollha huma involuti. ir reprezentant tola tħaddet fuq dan ma' diversi eh, rappresentanti u għamel u kol dikjerazzjoni mal-Ministru eh, ta' Barranin, Affarijiet Barranin tal-Kanada. Kien ukoll ġiet trattata f'Helsinki f'Awissu. Minn dak iż-żmien Il-Chief Executive Kailam għalet fl-4 ta' settembru li l-liġi ta' l-estradizzjoni li tippermetti l-estradizzjoni mill-Hong Kong sal-ċina ehm, tal-Repubblika ta' ċina ġiġi rtirata. Din hija ħaġa tajba mill-awtoritajiet u tippermetti tagħti spazju biex ikun hemm soluzzjoni paċifika u li tibqa'. Imma s-sitwazzjoni eh, għandha ħafna tensjoni. Eh, tista' twassal żieda fil-vjolenza aħna għanna noqogħdu attenti biex il-partijiet kollha ma jinvolvux li fushom fil-violenza u jisibu soluzzjonijiet dialogu kostruttiv u ġenwin. Biex dan assir mill-lider li għandu jittieħdu ċerta passi e, importanti biex il-fiduċa ċiġi restaurata. Aħna qed naraw li l-fiduċa tal-negozju e, u għattiġi tiġi affettwat ukoll. Hong Kong huwa pont importanti bej l-ċina u l-Unjoni Ewropea għandna interess komuni biex situazzjoni tevolvi f'forma pożittiva kif ukoll jkun hemm dialogu pożittiv eh, ma' partijiet kollha biex ikun hemm soluzzjoni eh, li eh, tista' kompli teżisti. Naddu issa għall-Onorevoli Xojrova l-ewwel kellim fil-DPP. Grazie ħafna ħalli tajtni permetti li nitkelmi u ħalli daħħal dan il-punt fuq l-agenda. X'kif għalli il-Kummissarju s-sitwazzjoni fil-Hong Kong mhijiex sempliċi u l-problemi għadhom hemm. Meta jiena rajt l-eluf ta' nis fil-toroq li qegħdin jitolbu li żamma tal-libertajiet fakkarni eh, qed jiġri tal fil-Ewropa tal-Vant Id-dittatorjati dak iż-żmien ġew elaminati. Waqt li issa naraw għal kontrarju li hemm sforzi minnaħa ta' Ċina biex iddaħħal ċerta fatturi, ċerta punti ta' dittatorijat fil-Hong Kong. Eh, Koll eh, kien opportunità biex nirrifreska l-valuri insara. Matul il-demonstrazzjonijiet kienu eh, qegħdin kantaw għall-Lulja u ppruvaw jevitaw il-vjolenza huma għandhom kollom l-appoġġ tagħna. Dawn ma nies li mhumiex ma jibżawx li jiddefendu d-drittijiet tagħhom politiċi u ta' drittijiet tal-bniedem. Il għaddejja xhur eh, nexxilhom eh, jelbu liġi eh, verament diffiċli. L-2015 kien hemm kellna każijiet fejn il-Pulizija Ċiniża eh, ħatfu ħames bejja ta' kodba li ħadu parti fil-pubblikazzjoni ta' kodba li kritikaw il-ċina. Ġifiri, il-liġi ma ġietx ċettata ma eh, eh, għadhom irrabjati u għatajjeb li l-Parlament Ewropew jibat messaġġ ċar biex iċ-Ċina tkun taf li d-dritti tal-bniedem huma kundizzjoni essenzjali għal kooperazzjoni ekonomika u għol. Grazie ħafna. L-Onorevoli Arena. Grazie ħafna, Signor President. L-autoritajiet ċiniżi eh, l-autorità l-Hong Kong rtiraw l-abbozz tal-estradizzjoni, imma din hija eh, ħaġa li qed issir eh, waħda biss minn ħamsa, ħamsa affarijiet li d-demostranti qegħdin jipprotestaw u ma jistaw joddu fuq appoċ minna għatana dritt li wieħed jkollu jgħamil dimostrazzjonijiet li jkun hemm dependenza l-edukatura, dawn huma elementi li għandhom jinżammu u għandna defendu l-sistema. Il-vjolenza minn ħata l autoritajiet Ċiniża kontra il-demonstranti fil-Hong Kong hija ma kella l-ebda proporzjon e, e, u hija kontra drittijiet bażiċi tagħhom. Ma nifmu l-Unjoni Ewropea dejjem ħata tappoġġa l dawk li jiġildu biex kollum drittijiet bażiċi forma paċifika. Imma certa stati membri beaw materjal teknoloġiku li ġew użati kontra demonstranti. Eh, Tiergas, eh, tamir ta' sorveljanza, nisperaw li nistaw jiġu applikati ċerta sorveljanza biex ma jiġux jgħajsiru daw l-esportazzjonijiet biex ma jiġux użati fi violazzjoni ta' dritti ta' bnina Tlabna dan tliet ilu ma feqedin. Aħna smajna evidenza minn attivisti fil-Parlament li verament jibżaw għal ħajjithom. X'messaġġ ħanibatu l dan nies? Grazzi ħafna. Naddu issa l-Oliver Vatmans. Signora Vatmans, mikrofonu għal-kellim. I think. Mevrouw de voorzitter, mevrouw de commissaris. President, commissario. 15 il-ġimgħa ilhom għaddejjin daw id-dimostrazzjonijiet massivi, miljuni ta' nies, miljuni ta' nies li ħarġu fit-toroq forma paċifika f'dimostrazzjoni favur id-demokrazija għal iżjed rispett għal drittijiet fundamentali. U x'inhu r-risposta li qed jirċievu repressjoni, qed jieġu bombardjati bil-tirgas. il violenza tal polizija kontra taħħom u din l-intimidazzjoni u repressjoni u arresti ta' demonstranti. Aħna għanna bżon nirreagixxu. Pajis wieħed żewġ sistemi, ħaġa tajba li liġi dwar esplorazzjoni ġiet tirata ma demonstranti qed jitolbu iżjed. Importanti li Hong Kong ma ssirx pajjiż mhux demokratiku u għandna bżonn ngħidu b'forma ċara li kwestjonijiet interni mhumiex interni jekk id-dritti tablina qed jiġu eh, mkissra. Kif ħad trattaw ma' Ċina fuq dan il-kwestjoni? Kif ħad turihom forma ċara li aħna nixtiequ li jkun hemm dimostrazzjonijiet paċifiċi. U kif ħa kif ħat għajdilom li għandu jkun possibli li il-nis jihidu parti f'dimostrazzjonijiet forma paċifika minna repressjoni minna ta' polizija. Grazzi. Il-kallimni jmiss huwa l-Honorable Beauty Coffer, il-ħodor. President, Komissarju kollegi, 15 ilu jina mort il-Hong Kong u tkellimt ma' diversi nies minn min diversi sezzjoniet. U jina ġejt lura konvint li dan il-Parlament għamel ħaġa tajba meta qabel il-sajf iddikjara li aħna qegħdin ma' poplu ta' Hong Kong. il movement tad demokrazija u l-libertà eh, fil-Hong Kong għadu għaddej u ħaqqu l-appoċ solidarità tagħna u wieħed żewġ sistemi m'għandix ġi mingħata b'intervenzjonijiet minn pinġingi u impożizzjonijiet ta' regolamenti eh, ta' emerġenza. Mhuwiex biżejjed li wieħed jirtira l-liġi ta' estradizzjoni. Il-poplu jridu iżjed tibdil, jridu eh, investigazzjoni indipendenti fuq dak li għandu xaqsam il-violenza, specialment minnaħat tal-pulizija, u u li jkun hemm votazzjoni universali, ħaġa li ġiet mweda 22 sena ilu fil-liġi bazika, imma sissa din il-weda ma ġietx irrispettata. Beijing għandu jżom dik il-weda. Aħna bħala ħodor nappoġġaw il-votazzjoni ġenerali u suffraġġi universali f'Hong Kong il demokrazija għandu jerbaħ. Grazie ħafna. Għaddu jissal l Rivier. President, l-Unjoni Ewropea u l-Parlament tagħna eh, attiva ħafna biex id-demokrazija ġi rispettata fiċ-Ċina hija prassi tajba biex l-għażliet tal-poplu jiġu rispettati u nitkellmu dwar kontra violenza. Għalhekk huwa ħaġa tajba li ngħidu fiċ-Ċina, ma tkun ħaġa tajba wkoll jekk tagħmlu wkoll fl-Unjoni Ewropea. Fir-Renju Unit il-Parlament appona eh, l-għażla eh, demokratika taċ-ċittadini fl-Italja <clears throat> hemm alleanza politika eh, sejrin lura għal votazzjoni. Fi Franza, il-President ma jirrappreżentax il-votazzjoni privata, għati impozi ponizja ta' taxxi. Dak l sam l-irtir, per esempio, l-irtirar. Daw ma prassi manuvri li mum ma jirriflettux eh, il-valuri adekwati f'kamra bħal tagħna. Jekk komplu f'dan it-triq aħna ħalal jinaw il-poplu tal-Ewropa, grazzi. Ja, Anna, Aziz. Grazzi ħafna issa Sinjura Fotiga ECR. Aħna nappoġġaw in-nies ta' Hong Kong din dejjem kienet l-attitudni tal-Parlament Ewropew minn meta bdew dawn il-protesti u meta anke beda dan il-ksur kontra u l-attitudni kontra l-bejja tal-kotba fil-bidu meta ġiet irtirata wkoll dan l-abbozz ta' estradizzjoni il-kwistjoni baqgħet għaddejja però kulħadd għandu jirrispetta l-dikjarazzjoni tal-1964 aħna nkomplu nappoġġjaw lin-nies ta' hong kong Következő hozzászólónk Villanueva, képviselő asszony a Grazzi ħafna, is-Sinjura Villanueva mill Gwe. l-aħħar dimostrazzjonijiet f'hong kong u l-iżviluppi tagħhom kif rajna matul dawn l-aħħar ġimgħat rajna eskalazzjoni fil-vjolenza fejn il-pulizija u l-awtoritajiet tal-infurzar kienu brutali użaw kanuni tal-ilma u għalhekk huwa importanti ħafna li aħna nesprimu biċ-ċar għall-aħħar l-appoġġ għal min qiegħed jipprotesta. L-protesta huwa hija dritt fundamentali taċ-ċittadin u hemm bżonn li ssir investigazzjoni fuq il-brutalità tal-pulizija U apparti minn hekk illi min eh, ħareġ jipprotesta b'mod paċifiku jinħeles mill-ħabs. Dawn huma drittijiet illi jridu jiġu rispettati u għalhekk eh, importanti li l-Parlament, il-Kunsill, il-Kummissjoni jitkellmu kontra dawn eh, numru ta' drabi fejn rajna dan it-tip ta' aġir. Ehm, aħna m'għandniex problemi nagħmlu ftehmiet ta' kummerċ mar-Repubblika taċ-Ċina u anke li nnegozjaw magħhom fuq numru ta' oqsma differenti. Allura bl-istess mod m'għandniex noqogħdu lura illi niddiskutu dawn it-tip ta' affarijiet u anke li aħna rresqu talbiet tagħna u l-kundanni tagħna ta' dawn in-nies u ta' dawn l-atti. Dawn huma affarijiet inaċċettabbli fis-seklu 21. Grazzi ħafna sas-Sur Tenant. Mikrofonu għall-Onorevoli Tenant. Mikrofonu jekk jogħġbok. Tajjeb, tajjeb. Aħjar hekk u hekk aħna jew nemnu fid-demokrazija u fil-libertà jew inkella le. Jekk le, mela dan id-dibattitu ma jemil sens. Jekk aħna nemnu f'dan, e, nmorru l-in mill-frontieri tal-pajjiżi tagħna Ewropej u anke għax huwa dan huwa valur universali. Il-vjolenza mill-istat kontra min protesta hija xi ħaġa inaċċettabbli u ħaqqas e, il-vjolenza min-naħa ta' min protesta mhijiex tajba. Pro l hija waħda sempliċi. Min jiddeċiedi min qiegħed jigverna il-Hong Kong. Ninsew il-politika tal-passat, il mistoqsi anzi il-risposta għandha tkun hija illi n-nies ta' Hong Kong għandhom ikollhom id-dritt ta' autodeterminazzjoni bħalma għandu kull bniedem ieħor fid-dinja. Grazzi e ħafna, Sinjura Santos mill-SMDs. Tem eh, luta daqueles que nos últimos meses têm manifestado. Grazzi ħafna. Fit-toroq eh, bil-paċi f'Hong Kong, dina kienet biex nġibru attenzjoni fuq id-drittijiet eh, ċivili. L-Unjoni Ewropea ma stax tibqa' indifferenti għal dawn l-appelli minnaħa tal-autoritajiet lokali ċiniżi li assolutament iridu jabużaw eh, u jużaw l-violenza kontra dawn in-nies. L-Unjoni Ewropea għandha tuża l-istrumenti kollha biex tevita dawn l traġiċi u għandha turi l-autoritajiet ċiniżi li eh, dan l-użu sproporzjonat tal-forza mhuwiex aċċettabbli. Hemm bżonn eh, napellaw biex dawn id-dimostrazzjonijiet jibqaw fil-paċi. Mhuwiex biżejjed il wieħed jiddikjara l-intenzjonijiet. U importanti illi ngħaddu għal passi deċiżivi fir-rispett tal- eh, eh, tad ta' dinjità umana tal-istat ta' dritt. Grazzi. Getta képvisel. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Getta mill-Renew Europe. Grazzi ħafna, Signora President, Kummissjoni kollegi. Trid ċerta kuraġġ u determinazzjoni kif ukoll rieda biex tiġġieled favur il-ħelsien xi ħaġa li qed naraw f'hong kong l-awtoritajiet taċ-ċina ma rrepetewx l-azzjonijiet li kien hemm Tiananmen Square, imma anzi apparti minn hekk aħna wkoll irridu nċabċbu, rridu nfaħru eh, lil min qed joħroġ protesta f'Hong Kong, ma mmorrux mm, u ma rridx ikun hemm rispett għall gvern li ma jirrispettax id-drittijiet tal-bniedem, aħna rridu nappoġġaw din il-ġlieda favur il-ħelsien Iċ-Ċina hija waħed mill-imsieħba tagħna u hija wkoll seta kbira fid-dinja u għandna però din l-obbligazzjoni morali għaliex nistgħu nagħmlu dan. U dan nistgħu nagħmluh għaliex fid-dawl tas-sur Trump, ċina ma tistax titlef alleat ieħor, ma tistax titlef lilna, aħna rridu nużaw l-odda tagħna, aħna l-unika strument huwa l-unika istituzzjoni indipendenti li jista' jiddefendi dawn id-drittijiet. U ma nistgħux nippermettu li ċina issir dittatorjat sofistikat dan għanna namluħ nitlob lil gruppi kollha sabiex jappoġġjaw illi aħna natu il-premju ta' Sakharov il xaħat illi ġitra ta' ħażin mill-gvern ta' Ċina li huwa wkoll anke xi ħadd li rappreżenta din l-isfida. Grazzi ħafna l sur Geta. Issa s sinjura Rovitz fissem il-ħodor. President, Kummissjoni kollegi. Fil-żmien imperjali ta' pajjiżi aħna konna nħossu li aħna l-lom ta' dawk ħielsa, però lil min konna qegħdin niggarantixxu dan il-ħelsien u fejn mar dan l-imperu. Il-bieraħ eh, min kienet jipprotesta kellu il-bandiera ta' Renju Unit quddiem l-ambaxxata tal-Renju Unit f'Hong Kong u iva hija verità il-Renju Unit għandu dritt, anzi għandu l-obbligu li jiddefendi lil dawn in-nies kont eh, dak li qbilna fuq fis-snin 80. Eh, Wara l-irtirar ta' din l-abbozz tal-estradizzjoni mhux qegħdin insolvu l-problema jekk aħna ma nitkellmux kontra l-oppressjoni taċ ċina jekk ir-Renju Unit mhux ħajjgħid mela jien inkunu aħna fil-Parlament Ewropew li ngħidu xi ħaġa niddefendu il-drittijiet tal-bniedem u drittijiet tan-nies f'Hong Kong ejja nkunu verament l-om ta' dawk ħirsa Mhux billi nibnu imperu imma billi nisfidaw l-interferenza imperjali. Grazzi. Grazzi ħafna lill kollega ħana dil kelma issa lis sinjura Bon Frisco. Grazzi President. E trattati tal-Unjoni Ewropea jġibuna jaqduna Eh, il kol fil-prinċipju ta' demokrazija u tal-istat ta' dritt. Aħna eh, qed naraw illi minnaħa l-oħra ċina qed tipprova kullimkien anki fil-ġnus mawda illi tnaqqas id-drittijiet eh, tal-persuni u qed tagħti iktar importanza tal-istat fuq kull libertà individuali bil-protest ta' sovranità nazzjonali illi u iwehet jgħid kif għal Kerilan illi ċittadini hija minoranza zaħira ta' violenti mingħajr appoġġ soċjali, mingħajr interessi ekonomiċi illi għandhom eh, f'moħħom iġibu il-kaos u, u, u minacċi bħal kriżi finanzjarja mhuwiex veru u ħaġa kontra d-demokrazija. L-azzjonijiet tal-pulizija u tal-awtoritajiet Eh, ta' Hong Kong eh, eh, taħt il-gwida tal-autoritajiet ċinizi mm, u morru kontra il-bnedmin. Irridu nirrispondu ir biza u namlu dikjarazzjoni politika minnaħa tal-Unjoni Ewropea u najdu eh, illi eh, Hong Kong għas għandu status speċjali bħala stat u rridu najdu illi dan et eh, jimmina anki il-relazzjoni futura ma' ċina tana. Grazie. Komislav Kolakusic. Grazie ħafna, il-Signora Kolakusic, il sur Kolakusic. Grazie ħafna. Jiena nixtieq li f'dan il-Parlament niddiskutu l-istat ta' dritt u d demokrazija fil-pajjiżi terzi, però nistidinkom sabiex tiftakru fil-nuqqas ta' ta' dritt fil-Kroazja. 94% tan-nies tal-Kroazja jemmnu illi l kroazja hija mexxija mill-korruzzjoni, iktar minn 70% taċ-ċittadini tagħna jemmnu illi m'għandniex sistema tal-ġustizzja eh, ġusta u tajba. U dħul tagħna fl-Unjoni Ewropea ma kienx biżżejjed biex jibdel is-sitwazzjoni. Jiena illi naħdem fil-qasam tal-ġustizzja l-iktar minn 20 sena fil-Kroazja anke fil-qorti kummerċjali u nista' ngħidilkom mill-esperjenza li għandna ħafna korruzzjoni U l-ewwel qabel kollox hemm bżonn nimsolvu problema bħal din fl-istituzzjonijiet Ewropej, anke fil-Parlament Ewropew, aħna rridu nħarsu lejn anke kwistjonijiet ta' stat ta' dritt u korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea. U mbagħad ikollna dritt niddiskutu dawn il-problemi f'postijiet oħra. Grazzi ħafna, Sinjura Gill in-nies f'Hong Kong ħarġu fit-toroq biex iwettqu dan id-dritt essenzjali tagħhom tal-protesta u r-risposta x'kienet brutalità eh, balal tal-lastiku u anke l-gas ta' dmuħ. L-unika reati li dan għamlu huwa li huma jipprotestaw favur id-demokrazija. Dawn huma l-valuri tagħna u qegħdin jipperikolaw ruħhom u anke ħajjithom il-Kummissjoni u s Servizzi Esterni tal-Kummissjoni jridu jużaw il-miżuri kollha illi għandhom eh, favur dawn in-nies f'Hong Kong għaliex qegħdin iħarsu lejna għar-risposta aħna għandna ċerta flessibilità forsi nistgħu nneħħu l-ekwivalenza tal-istat finanzjarju ta' Hong Kong jekk ikun hemm azzjoni aggressiva min-naħa tal-amministrazzjoni infakkar xinu ma l-obbligazzjonijiet Illi eh, dawn huma affarijiet li dawn l-awtoritajiet huma eh, iffirmaw meta sar it trasferment mir-Renju Unit. Ir-Renju Unit mod partikolari anke l-Unjoni Ewropea għandhom ċerta dmirijiet lej dawn in-nies ta' Hong Kong. Aħna rridu anka għanna nilqaw mawnek fl-Ewropa ki komplu jiġu immirati. Kif úr ura zaħdi resiru? Grazzi ħafna, Sur Berg. Grazzi ħafna. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq is-sitwazzjoni f'Hong Kong u naħseb li l-koll qegħdin naqblu illi Dan il-prinċipju ta' pajjiż wieħed u żewġ sistemi għandu jiġi appoġġjat. Naħseb li nistgħu anke naqblu mad dikjarazzjoni tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Kanada u anke li tiġi rispettata l kostituzzjoni għandu jkun hemm dijalogu li jwaqqaf eh, dawn il-protesti u anke l vjolenza minnaħa tal-pulizija anke l-proposti li qed isiru min-naħa ta' renju Unit. iridu niżguraw illi illi l-gvern taċ ċina mhux qed jiġi sforzat b'mod eh, kontinwu b'mod difensiv għalfejn għaliex importanti li jkun hemm skambju ma' pajjiżi oħrajn, importanti wkoll illi jkun hemm diplomazija strateġika ħalli kulħadd jirnexxilu jaħdem favur soluzzjoni sabiex forsi jirnexxilna niksbu dak li jridu ċ-ċittadini u nevitaw katastrofi kera oħra bħalma rajna f'Tiananmen Square. Grazzi ħafna lis-Sur Bergu issa se l-kelma lis-Sur Pikola mill-Partit tal-SNDs l-aħħar kelliem fuq il-lista. Grazzi ħafna, Signora President ilu mitt ġurnata li bdew dawn il-protesti f'Hong Kong u din hija l-ikbar kriżi fir-relazzjoni bejn Hong Kong u ċ-Ċina mill 1997 Minkejja illi l-abbozz ta' din il-liġi ġiet irtirata, il-protesti komplew, it talba tkompli ssir minħata minn qiegħed protesta, jridu iktar eh, libertajiet demokratiċi u anke jridu wkoll il-libertà ta' min eh, tpoġġa l-ħabs minħabba dawn il-protesti. Is-sitwazzjoni hija waħda ta' tħassib anke s-sistema legali f'Hong Kong għandha topera eh, bl-standards internazzjonali u ċina meta tagħmel ir-riformi tagħha u fuq l-aġenda politika internazzjonali dejjem eh, iffirmat eh, ftehimiet internazzjonali favur dan kollu, ġifri dawn il-prekondizzjonijiet iridu jiġu rispettati biex tieqaf il-vjolenza u biex anke eh, jitkompla dan id-dialogu bejn partijiet interessati. Din hija l-unika garanzija għal ħolqien u għat tal-impenji li ttieħdu. Grazzi, skużani kollega, eh, inti tixtieq li tagħmel mistoqsija blue card jew inkella tixtieq tintervjeni fil-catch DI. Ħa tagħmel mistoqsija bil-blue card. Iva, Iva, ok. Is-sur Pikula, inti taċċetta il-blue card mill-kollega ħanatik 30 sekonda. Kolega Pizzula, strednu situaciju u Hong Kong. Grazzi ħafna kollega, inti verament diskrivejt din is-sitwazzjoni f'Hong Kong u anka tajda xejn titwila storika mm, ta' dan il-pajjiż, però meta tqis Eh, kemm importanti l-istat ta' dritt u anke kemm importanti kemm importanti ċ-Ċina bħala msieħeb tal-Unjoni Ewropea nistgħu naraw eh, kemm hemm anke investimenti fil-Kroazja pereżempju minħata taċ ċina Kif tista' tara r-relazzjoni maċ-Ċina meta tqis il-problemi kollha li inti għadek kif semmejt. Grazzi. Grazzi ħafna ta' din il-mistoqsija. Nittama, nittama li eh, nittama illi il-koll nkunu nistaw nirrespondu dejjem mistoqsija fl-imkien kif insolvu problemi ta' relazzjoni meta ma jkunx hemm rispett ta' demokrazija u tal-istat ta' dritt xan qisu bħala l-ewwel priorità tagħna it-tellieqa l-profitti, l-interessi ekonomiċi jew inkella l priorita sa jkunu l-valuri tagħna tal-Unjoni Ewropea. Jiena nemmen li jekk aħna nilħqu l-bilanċ adattat, forsi forsi nkunu nistgħu naffettwaw it-titjib tal-standards f'dawk il-komunitajiet fejn l-istandards fl-aħħar mill-aħħar mhux rispettati kif suppost. Aħna rridu nażluhom il-prijoritajiet tagħna. Grazzi. Issa wasalna għal KGDI hawn ħames membri li jixtiequ jintervjenu taħt din il-proċedura tlieta għamlu dan b'mod elettroniku u nittama illi kulħadd ikollu l-kards <coughs> biex inkunu nistgħu nużaw is-sistema elettronika. Grazzi. L-ewwel kelliem huwa Sur Polċak. Grazzi ħafna. <coughs> Jiena kont wieħed minn dawk li għamilt il-talba tiegħi b'mod elettroniku. Jiena naħseb illi rridu nappoġġjaw il-protesti paċifiċi f'Hong Kong dawn il ġurnata eh, affettwaw ħafna lil Hong Kong u anke dijalogu tagħna mal-imsiħba tagħna. Min qed jipprotesta hija tipprotesta favur l-awtonomija, id-dritt għall-assembleja xi ħaġa li tipprovdi għalija l-Kostituzzjoni ta' Hong Kong. Jiena kuntent illi l-abbozz ta' tradizzjoni ġie irtirat, però naħseb illi issa rridu nappoġġjaw il-min qiegħed jipprotesta eh, f'Hong Kong hemm ħafna ħafna vjolenza żdiedet hija sitwazzjoni perikoluża u għalhekk aħna jdu nappoġġjaw id-drittijiet tal-bniedem anke jekk dan ħajwassal wassal anka jekk hemm prezz li aħna rridu nħallsu aħna rridu niżguraw li meta d-delegazzjonijiet tagħna jmorru fi ċina isemmu kwistjonijiet bħal daw. ma rridux nifokaw biss fuq in-negozju. Grazzi ħafna is-Sinjura Bart flimkien ma' membri oħra tal-SNDs, tal-Renju Unit, membri mill-Partit Laburista u anke attivisti oħrajn jiena firmajt ittra favur l-isforz lejn id-demokrazija f'Hong Kong aħna nappoġġjaw il min qiegħed jipprotesta kontra din l-oppressjoni u anke l-inugwaljanza. Aħna nappoġġjaw il-ħames talbiet tal-moviment il-tmiem tal-oppressjoni għal miżuri eh, minħabba l-pulizija u anke d-demokrazija illi minħabba anzi biex ikun hemm gvern li jiġi elett min-nies importanti li aħna norganizzaw solidarjetà prattika ma' min qiegħed jipprotesta anke l-organizzazzjonijiet tal-istudenti li huma involuti f'dan eh, l-eżerċizzju u anke minħabba dawk illi tkeċċew li kienu jaħdmu mal-linja ta' lajru fostom Rebecca Saj dawn in-nies eh, tkeċċew u hemm bżonn li jerġgħu jingħataw l-impjieg tagħhom. Il-ħaddiema kollha, il-migranti fl-Istati Uniti, fir-Renju Unit. Mm, dawn jorbtu wkoll ma' sitwazzjoni li hemm f'Hong Kong bħalissa. Thanks, Madam President. Eh, Wallace, hemm ta' bilanċ f'dan id-dibattitu nsejfien Eh, mhux il u huma kollha fuq il-lemin u kien hemm nuqqas ta' informazzjoni u kien hemm ħafna dollari ġejjin mill-Amerika fil-gruppi ta' soċjetà ċivili kien hemm ukoll protesti ma laqa ma diplomatiku fil-Hong Kong sistem diplomatiku Amerikan. Hemm problemi anki eh, ta' għat u spiża għal għaxin tal-ħajja. Irridu najdu li ċina għanda eh, eh, ti rispetta dawn il-drittijiet Il, Eh, aħna nkunu għedin nindahlu hekk ngħidu hekk fl-affarijiet eh, privati ta' ċajna, Ta' Ċina. Yeah. Eh, muchísimas, Presidenta. Jo stoj totalmente da... Grazie, President. Jiena naqbel ma dak li għadna fuq Hong Kong fil difiża ta' drittijiet tal-bniedem f'Hong Kong u fuq dak li għadna anki fuq ċina. Però sfortunatament aħna insejna f'din id-diskussjoni paradoss xi 15 ilu e, is Mogherini kienet f'Kuba meta kien hemm repressjoni brutali f'Kuba ta' attivitajiet u s-sinjura Mogarini u tkelmet fuq kemm Kuba hija eċellenti kif hija sejra fid-direzzjoni tal-kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea. Stqarrija skandaluża u dina saret f'Havana pratikament hija kompliċi ma' dittatorjat illi għal 70 sena edha tagħmel repressjoni fuq il-poplu u għal dawn is-snin qed toħloq instabilità fl-Amerika Latina u qegħdin nappoġġaw, anzi appoġġat reġimi bħal, bħal ta' Kuba fil-Venezuela. Hemm bżonn inkunu ħafna iktar koerenti fuq kif naġixxu aħna. Grazzi. U l-aħħar kellim fil-kaċ di hija Sinjura Dalli. Jiena nikondanna il-violenza minnaħa tal-pulizija kull fejn issir. U però e-, hemm ħaġa selettiva hawnhekk f'Hong Kong u anki il-kopertura illi e-, inatat minnaħa waħda hemm in-nies li qegħdin jitolbu il-libertà u minnaħa l-oħra d-demokrazija u hemm ħafna e-, evidenza ta' interferenza barranija fil-Hong Kong e, e, ħafna mill dawn il-protesti huwa għaliex il-lejxin tal-ħajja qed jiżdied ħafna. Imma inħoss illi inħoss illi memx għalfejn naqsmu d-dinja biex namlu din id-denunċa kontra repressjoni. Per eżempju, fi Franza kien hemm repressjoni illi Eh, u aħna ma najdu xej fuq dawn il-kwistjonijiet li kienem u anki fi Spanja eh, fuq il-fat li hemm ħafna nies fil-ħabs eh, fil- u aħna namlu l-istess ħaġa bħalma jamlu ċinizi fil-Hong Kong namluhom aħna fi Franza u fi Spanja. Grazzi. Ħafna. Issa, nati il-mikrofonu il kommissarju Biankowska. Grazzi tal-intervenzjoni tako. Aħna piuttosto unanimi fuq il-approċ tagħna fuq dawn l-avvenimenti li huma dejjin attualment f'Hong Kong. Nixtieq nirringrazzjakom tal-li iżommejtu dan is-suġġett eh, bi priorità il-suffraġġ universali tkellimna bih ħafna drabi aħna napoġġaw l-implementazzjoni tal-liġi bażika eh, illi eh, is-suffjaġġ universali għandha tkun waħda mill-miri u din ir-riforma għandha tiġi maqbula mill-partit interessati kollha f'Hong Kong u anki f'Beijing minn dan id-dibattitu u anki mill-iskambju li kellna f'Lulju qed naraw l-Unjoni Ewropea għandha interess qawwi f'Hong Kong għall-istabilità u għal prosperità f'Hong Kong li huma importanti ħafna u però iktar ħaġa importanti il rispett għad drittijiet fondamentali aħna se nsegwu is-sitwazzjoni eh, bħall-impatt tal-interessi ekonomiċi anki f'Hong Kong u importanti li aħna nidħlu fi dialogu għal beneficju tal-ċittadini ta' Hong Kong u anki tal-reġun amministrativ bħala ħab internazzjonali. Nixtieq nesprimi fisem is-Sinjura Mogherini l-apprezzament tiegħi għall-attenzjoni u għall-appoġġ tal-li żammejtu dan il-fajl importanti eh, fl-agenda. U nirrepeti li drittijiet fundamentali huma universali għandna nipproteġuhom. Grazzi ħafna. Eknal u dan il dibattitu u jistanna laħar punt fuq l-agenda għallum illi huwa il-one minute speeches. Il-diskorsi ta' minuta. l ewel kellim u Sur Sokol. Grazie. Signora President. 30 sena ilu, bej wieħed u ieħor, aħna rajna eh, eh, il-waqa tal tal Berlin u dana wasal għal tmim tal-reġim komunista illi fetaħ perspettivi ġodda għall-Europa mod speċjali għall-Europa tal-Vant. Aħna nistaw najdu illi it-kabbir tal-Europa lejn l-Vant kien suċess il-fondi Ewropej u l-politika ta' koezjoni bazata fuq is-solidarjetà kontribwiet għal dan għal dan is-suċċess u dana ifisser li l-pajjiżi Ewropej tal-vant imbidlu u zamaw il-pass mal-pajjiżi eh, tal-punent. U però issa il-differenzi bejn il-vant u l-punent qed jerġgħu nitkellmu fuqhom. Eh, il-politika ta' kozjoni mhijiex sejra eh, fl-istess direzzjoni. Il-politika ta' kożjoni hija storja ta' suċċess u għandat il eh, tati l-possibilità li jkun hemm l-istess opportunitajiet għal pajjiżi tal-vant u dan huwa direzzjoni li għandna nieħdu fil-futur illi aħna niġħdu il-politika ta' koezjoni illi hija eh, eh, importanti biex tiżgura l-igwaljanza ta' kulħadd hija xi ħaġa. Interrom il-President tirrompih. Is-Sur Lopez Aguilar. Grazie ħafna, Signor President. Dan is-sajf tal-2019 fl-Awissu kenna eh, nirin fil-gżejjer ta' Kanarji li wassal għal spejjeż kbar li u verament kien hemm dannu kbir f'żona protetta. 10,000 ettarja ġew maħruqa u 6,000 persuna kellhom jispostaw. Dan huwa għal kien hemm il-sistema ta' intervenzjoni ta' emerġenza. U Espanja ta' eh, żewġ ajruplani wkoll ta' ġlied kont fil-ġlita kontra n-nar u u helikopters. Bla dubju il-gvern ta' Spanja u rrit il-kapacità li taġixxi malaj din is-sitwazzjoni diffiċla, imma hemm bżonn ukoll risposta Ewropea eżiet flessibbli biex eh, minn dak li hemm fil-fond ta' solidarità għax il-kwantitajiet biex wieħed ikun jista' jkwalifika l-għajnuna u li qed jitlob li aħna naġġornawh l-Unjoni Ewropea tkun iżjed eh, effikaċi fil-risposta solidari tagħha meta jkun hemm xi nirien bħal dawk li kien hemm fil-gżejjer tal-Kanari. Grazzi. Solo Groxek. Eh, sur Groxelji. Saru sforzi minnaħat tal-Kommissjoni u anki eh, tal-Komissjoni eh, ta' tkabbir biex nelbu situazzjoni fil-Balkani tal-Punenti, ma' situazzjoni ma' tibieġ. Aħna rajna kien hemm instabilità fir-reġun, il-mistoqsija tiegħi jekk forsi hemmhekk hemm kriżi fil-Bosnia u Herzegovina. U dina hija xkiel importanti għal negozjati u anki għal tfittija ta', solu soluzzjoni u importanti għal reġun u jena nishtiq insaqsi illi fid-dawl tal-elezzjonijiet illi se jiġu issa irridu noħorġu b'soluzzjonijiet pozittivi. Grazie ħafna. U issa sur Alfonsi eh, fisem il-ħodor. President, f'Settembru tal-2013 il-Parlament adotta unanimement kważi rapport fuq il-lingwi li qed jisparixxu fl-Unjoni Ewropea. F'dan rapport il-Parlament eh, tkellem eh, mal-Kummissjoni, però l-Kummissjoni m'għamlet xejn. il ma madux preżenti fil- fil-files futuri tal-Kummissjoni. Il-Parlament irid jiżgura li aħna nipproteġuhom dawn il-lingwi. Fi Franza il-Karta Internazzjonali ta' Drittijiet tal-Minoranzi ġiet adottati u ġa Michel Blanchet, il-Ministru tal-Edukazzjoni adotta policy li edha toqtol il-lingwi ta' minoranza. L-Unjoni Ewropea għanda tiżgura il-drittijiet tal-bnedem jiġu rispettati fl-Istati membri tagħha u l-lingwi u l-kulturi huma parti mill-wirt nazjonali u l-Parlament u trattati Ewropej jitolbu li jiġu rispettati. Nixtieq nappella għal-Parlament u nfakkar il pozizjoni fl-2013 fejn id fil mija tal-membri adottaw il riżoluzzjoni u il-Kommissjoni għandha tagħmel xi ħaġa fuq dawn il-linki. link Jó képviselő asszony az ID képviseletében. Naddu jisal kellim li mis. Il-rapport eh, mill associazione Franzisi ta' ġenazzjonijiet eh, tal-ġejjini l-onorevoli tajt il sinjura Bonju tajt li l-użu tal pesticida ma jħux nota tal-evidenza eh, xjentifika kif tirrikjedi regolamenti tal-Unjoni Ewropea. Hemm ċerta konfużjoni eh, fost iċ-ċittadini tajt eh, l-Onorevoli Banju. Hemm ħafna informazzjoni kontradittorja u ċerta drabi xi eh, dejta hija nieqsa jew użata ħażin. Huwa importanti li aħna ikonna organizzazzjoni li hija separata minn interessi finanzjarji biex tkun tista' Eh, tikkontrolla l pesticidi u tagħti informazzjoni dettaljata liċ ċittadin Għandha bżonn ikollha eh, kamp ta' applikazzjoni wiesa, eh, specialment dak l endocrine disruptors. Grazzi ħafna. Naddu issa għal l-Onorevoli Jurgi għal mill-ICR. 2 stycznia 2019 roku zostały zmienione wizy typu C na zakupy wydawane obywatelom. Grazie ħafna ġid biddel, imbiddel il-reġim applikat l belorussu fil-Polonja jistaw jużaw eh, il-viza turistiċi u jistaw jamlu riserva ta' hotel u jkollhom flus adekwat u tnaqsu n-numru ta' Belorussja f'dik in-naħa ta' Polonja, l-Polonja <coughs> tal-Vant fil-reġjun ta' Poldavski, il-kummerċ ġie affettwat minħabba li hemm inqas moviment u dan qed ikollu impatt ukoll fuq il- l impigi f'din il-parti ta' Polonja. Hemm rekwiżiti ġodda għal viża. Ħaġa li taffettwa negattivament lis soċjetà Orientali tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Naddi l-kelma issa l-Onorevoli Overgaard. Following the vote of 17.4 million Wara 4.7 miljon eh, Britanniċi votaw biex jitilqu mill-Unjoni Ewropea, l-mexxejja tal-Unjoni Ewropea qalu li jagħmlu kull sforz biex imma jkollu l-ebda suċċess jekk aħna nitolbu lill poplu tal-Ewropa jekk iridu ftehim ta' kummerċi l-es jew super state huma eh, jaqblu ma li jkun hemm kummerċ ħieles. Maliex għandu l-poplu jiġi eh, mogħtija bruċi. Eh, Demokrazija tiġi rispettata biss meta tagħti risposta kif imiss. Missieri matul il-gwerra kien erba snin fejn meta Monti ġi libera. Jiena ġej minn background danis fej jiena nikkampanja biex neħu il trattat ta' Maastricht. jina ma um, mbaxxi rasi l-ħadd dak li għandi x'jaqsam id-difiżi tal-drittajiet bażiċi. Jiena nitlob lil dan il-Kamra eh, li tkun eh, dawl eh, il-fanal għal-poplu, mux biss tirrispetta l-poplu Britanniku imma anke tirrispetta lil dawk li morru l-lin mill-Parlament Ewropew. Grazzi. Grazzi ħafna. Naddu issa għall-onorevoli Poċak, l-PPP. Grazzi ħafna <clears throat> tal-kelma f'din il-minuta jiena sa nitkellem dwar konflitt ta' interess tal-Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka u l-konklużjonijiet tal-Awdituri Ewropej. Kif tafu l kummissjoni Ewropea indirizzat din il kwestjoni skont eh, dak li nafu dan għandu kumpanija illi qiegħda tuża wkoll il-fondi Ewropej f'numru ta' programmi f'Diċembru tas-sena l-oħra l-Kummissarju Oettinger għamel xi kummenti preliminari illi jgħidu li dawn il-kumpanija qed tibqa' tuża dawn il-fondi u din il-kumpanija għadha tal-Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka. Eh, Insabu anka relazzjonijiet simili bħal dan u anka l-problemi li qed jinħolqu minħabba l-użu ta' dawn il-fondi. Minħabba illi dawn il-konklużjonijiet preliminari mhux qed jiġu pubblikati mill-Gvern tar Repubblika Ċeka, jiena nitlob il-Kummissjoni biex tippubblikahom dawn il-konklużjonijiet tal-awditjar dwar is sjieda tal-Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka ta' din il-kumpanija. Grazzi ħafna sal-kelliem li jmissu għas-Sur Palmer fisem l-SNDs, anzi mill-SNDs. Il... Tfal. Jina qed jina nikwota dak li qed jgħid ukoll il-ftehim ta' no Brexit. Jina il-ġimgħa l-oħra kont qiegħed eh, flaqa u rajna illi domanda eh, tizdiet illi il-tfal mhux qed jingħataw biżżejjed ikel u ħadd ħadd ma vvota favur għal iktar prezzijiet għoljin tal-ikel hawnhekk mhux qed nipprova mbezza lin-nies u l-Prim Ministru Johnson forsi ħa pjaċir bl-ikla tiegħu llum f'nofsinhar però n-nies fqar fir-Renju Unit li diġà għandhom problema biex ileħqu jisimgħu l-attitudni traskurata tal-Sur Johnson favur il-No Deal u jekk dan ikun il-każ iktar iktar nies se jkunu f'diffikultà u b'mod partikolari iktar eh, tfal. In-nies ma jistgħux joħorġu barra jittalbu għall-ikel għat-tfal tagħhom u għalhekk ma jistax il renjuniet Unit joħroġ mingħajr ftehim. Grazzi ħafna is-sur Botox mir-Renew kollegi l-unjoni ewropea dan il-proġett daqshekk sabiħ li mill-perspettiva tiegħi huwa l-aħjar ħaġa li ġara lill-kontinent eh, ewropew hemm bżonn li jkollu dawn il-miżuri eh, favur l-ambjent il-ħarsien tal-infrastruttura ħadra xi ħaġa li għadha lura hemm soluzzjonijiet hemm numru ta' ngos li huma speċjalizzati f'dan il-qasam hemm eluf ta' speċjalisti li jistgħu jibdew jaħdmu minn għada għandhom l-esperjenza eh, fl-implementazzjoni ta' proġetti ambjentali u kellhom anke suċċess kien hemm sħubijiet bejn stati differenti u ma nistgħux noqogħdu nistennew illi jkollna l-estinzjoni ta' speċi differenti. Hemm bżonn li nitolbu l-Kummissjoni Ewropea biex tiftaħ il-finanzjament tal-NGOs biex dak li jkun jista' jibda jaħdem. Il-Parlament Ewropew irid jisħaq fuq il-fatt li dawn il-fondi għandhom ikunu disponibbli malar kemm jista' jkunu li jippermettu li l-atturi ambjentali jkunu jistgħu jaġixxu hemm bżonn li jkun hemm inqas diskussjonijiet u iktar azzjoni. Grazzi. Grazzi. Issa l-kellim li miss huwa s sinjura Rowett mill-grupp tal-ħodor. Kollegi, wara iktar minn 30 sena Il-Ġappun reġa beda il-prassi terribli tal-kaċċa għal-balini li hija kontra l-liġi internazzjonali u timxi kontra il-biodiversità u l-ekosistemi marittimi. Ħafna drabi il-Parlament eh, appellat lill-Kummissjoni biex titkellem mal-Ġappun biex tabolixxi din il-prassi u hija ħaġa eh, ta' tħassib illi lanqas fil-ftajim liberu ta' kummerċ eh, mal-ġapun mem lebda klawzola li titkellem fuq din il-kaċċa. Ma nistawx nħallu li titkompla din il-kaċċa. Għal din ir-raġuni aħna batna itra l-Kummissarju tal-Kummerċ biex nistaqsu jekk l-azzjonijiet ta' eh, l ġapun u mhix qegħdin eh, konformi mal-kapitlu tal-żvilupp sostenibbli ekle, aħna rridu eh, nibdew eh, proċedimenti ta' infurzar. Rridu nwaqfu aħna ir-rapporti kommerċali meta huwa ċar illi edin eh, jimxu kontra l-aħjar prassi ambientali tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa. Zelentin, liebe Kollegen. Kellim li missis u għasur Guido Rejl. President, hija ħaġa tajba li qegħdin nafu l-xulxin. Jena pajt sorpriz illi l-appartament tiegħi fi Brussell kelli bozza bħal din. Għedkom tiftakru li l-bozza ġiet kienet projbita wara 130 sena li tat eh, eh, eh, il-dawl taħħa Pero għara mbagħad bdejna eh, eh, kien importanti li nbidlu dawn il bozzos u kolna il bozzos li eh, ifadlu l-enerġija. Pero mill-lider li fi Brussel dawn il regolamenti mhux qed joħduhom bis-serjetà. Aħna għanna ċittadini verament informati u għandhom jiddeċidu ċittadini dak li rridu jixtru u kif rridu jiexu. Grazie ħafna.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 illi ma tirrispettax il-ftejim u illi tibat jew teddet l-Europa illi se tibat inna migranti illegali. U fit-Turkija l-Volkswagen issa tixtieq tiftaħ fabbrika ġdida. Din hija ħaġa inġusta u ma nistgħux naċċettawha. Jiena nitlob lill-Prim Ministru tal-Sassonja, eh, illi jibqa koerenti mal-prinċipji. ċoħe, illi ikompli il-produzzjoni tal-karozzi eh, ma jkomplix il-produzzjoni, waqqaf il-produzzjoni f'dawn l-istati. Jena nishtiq nitnajt li president eh, eh, van der Leyen li ma nistawx nappoġġaw iktar l-reġim ta' Eh, ta' Erdogan. Issa il-kellim li miss u Tomac. President, aħna kull-jum nitkellmu fuq id-demokrazija u drittijiet tal-bniedem. Jiena fuq din raġuni għal din ir-raġuni jiena nixtieq nitkellem fuq post eh, fost f'pajjiżi ta' Transnistria. Il emmek hemm azzjoni kontra drittijiet tal bnidem Jiena mort ħafna drabi f'dan il-pajis u ma nistax jiena eh, eh, hemm projbizzjoni għat-tħul tiegħi fil-Federazzjoni Russa. Issa bħala membru tal-Parlament Ewropew, però illi jagħmel promozzjoni tal-valuri diplom demokratiċi, aħna għanna obbligu biex ma nabbandonawx dawn il-persuni. U għal dastant nitlob l servizzi Ewropew tal-Azzjoni Esterna illi jibda rapport fuq il-ksur ta' dritti tal bliden f'din il-reġun illi hija okkupata illegalment minnaħa ta' Russja fir-Repubblika ta' Moldava. Grazie ħafna. Kellim. Kellimni Tkellimni missuwa il-Sinjura Avram. Kollegi, waqt li aħna qed nitkellmu dwar is-sostenibilità l-Ewropa qed tara li hemm serta speċi li qed jisparixxu. Waħda minnhom huwa l-isterġen fil-Danubju. L-isterġen li eh, kien kapaċi eh, jgħix iżed minn dinosawri qed jisparixxi qed jiġi jistaduħ forma aggressiva l-Rumanija eh, u ma jisegwux il regolamenti u hemm periklu tibdili fil-klima mis-sitt tip ta' ħut li hemm fir-Rumanija tnejn minnhom tnejn minnhom mm, osfru l-aħħar erba eh, qegħdin numri żgħar ħafna. Waħed minnhom għandu biss disa rġielu lebda nisa. Eh, hemm ħafna konvenzjonijiet Ewropej imma ma mhux qed joperaw u d-dannu ekonomiku huwa qoli ħafna. Jiena nitlob li kommissjoni u parlament biex jihdu miżuri zjed b'saħħithom biex isalvaw l sterġen fil-Danubju. Aħna nitolbu finanzjazzju qabel ma tip ta' merdel speċi ta' sew tisparixxa. Naddu issa għal l-assur Stefanuta. Grazzi ħafna, Signora President. Il-ġlida kontra it-tibdil klima jiddependi fuq l-Unjoni Ewropea u fuq l-Istati Membri wkoll u għandhom jirrispettaw l-Istat ta' dritt u jinħantik żewġ eżempji kif li juraw li għal-lavori jem regoli ma japplikawx bl-artiklu, ma jirrispettawx l-artiklu 11 ta' trattat. L-artiklu ta' 11 tajt li għand obbligu tal-Unjoni Ewropea li tuħu nota tal-impatt tal-ambjent fuq tal-miżuri kollha L-ewwel eżempju huwa l-pakket ta' mobilità li tobbliga ċerta vetturi immorru lura u dan iwassal għal żieda tal eh, vjaġġi mingħajr merkanzija. 22% ta' dawk li jġorru l-merkanzija ikunu vojta. Dan jfisser li jkun hemm żieda verament importanti tal-emissjonijiet ta' CO2. Tini eżempju li huwa importanti wkoll koll, għamil referenza li kollega Vlad Broċoċ, l-Unjoni Ewropea ma ta permettix aċċess eh, għal ordi tal-ġustizja tal-Unjoni Ewropea għall-NGOs skont l-artiklu 9 tal-Konvenzjoni eh, ta' Arus. Jekk aħna nishtiqu li mm, nikontrollaw tibdila fil-klima, tibdil fil-klima għanna rispettaw l-liġijiet internazzjonali. Grazie ħafna. Kellimni miss eh, Signora Riba Eġener. Grazie ħafna President. Il-tmin eh, zazax ta' sassu ilhom il-fuq minn elf ġurnata fil-ħabs. Eh, u qegħdin hemmhekk għax kienu involuti ġlieda fejn kienu ukoll membri tal-Gwardja Ċivili li kienu ma kienux bl-uniformi. Eh, għalu li kien attak terroristu għalla volja l-Orti Nazjonali, l audienzja Nazjonali għalet ehm, li mux il-kas, kondannat eh, minn tnejn eh, ta' tlet snin ħabs. L-fin li 17 talbu l-intervenzjoni tal-President Juncker u l-Vice President Timmermans li ħajseg u rib dan il-kas. L-Amnesty International u koll għalet li jem ambigjuda fil-akkuża ta' terrorizmu ura it-ħassib tagħha li qegħdin jirin jiddiskriminaw dak li huma kkażati għal ideoloġi tagħhom. Pitada hemm eh, laqa tal-qorti minn ġdid u nitolbu li l-Kommissjoni segwi il-każ u tieħu l-miżura li l-Istat eh, jekk l-Istat Spanjol ma jaġixxi skont il-Karta Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazie ħafna. L-Onorevoli Sardone eh, Messa. Microphone. Microfone. Can I do? Okay, now it's good. Ah, okay, ah, okay. now it's good. Thank you. Okay. Grazie Presidente. Grazie Presidente nsellem lill-President u l-kollegi kollha. Jina nixtieq nitkellem għall president li anki jekk u mhuwiex preżenti eh, President tal-Parlament. Jiena segwejt mid-dikjarazzjonijiet tiegħu mill-bidu ta' minn mendu sar par minn meta sar president. Għandu ossessjoni fuq l-immigrazzjoni. għal li huwa favurlo l-NGOs eh, illi jgħinu Eh, l-iskafisti u għal li importanti li aħna nejnu il-migranti anki jekk fil-fat u ma klandestini u mandom lebda dritt jitlu. Attakka l-politika tal-portijiet maluqin wara snin illi l-Italja wara eh, ix-xelluk saret il-post fejn jaslu il-migranti kollha. Jina minn President tal-Parlament kont nistenna li ikna miktar uh, eh, moderazzjoni, mux persuna illi huwa favur il-migrazzjoni. Uh, eh, jina minnaħa tijaw uh, eh, smajt klim feraħ u me, uh, lebda azzjoni konkreta minnaħa tal-Europa. Aħna nishtiqu li jkun Europa inqas ikkonċentrata fuq integrazzjoni ta' parsi u iktar konċentrata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 Grazzi, mela jiena xtaqt niġbet l-attenzjoni għal xi ħaġa li lkoll nafu imma ma niddiskutux jiġifieri li matul dawn l-aħħar snin l-Unjoni Ewropea qed tkompli tnaqqas fir-relevanza tagħha fil-deċiżjonijiet internazzjonali. U nixtieq li jkollna dibattitu fil-Parlament Ewropew fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin kif ukoll fil-Kummissjoni Ewropea dibattitu fuq is-soluzzjonijiet. Soluzzjonijiet li jistgħu jintużaw mill-Unjoni Ewropea sabiex tkun tista' tkun pilastru ta' seta' internazzjonali flimkien ma' Russja, ma' Stati Uniti, ma' Ċina, jekk aħna ma' jkonniex mira bħal din, qegħdin nirriskjaw illi qasam politiku, anzi arja politika eh, u ekonomika illi jirċievi l-effetti tal-globalizzazzjoni u ma tipparteċipax fis-sem il-500 miljun ċittadin Ewropew. Minflok li aħna nieħdu mm, rridni f'idejna fid-dawl tal-isfidi tal-globalizzazzjoni għalhekk aħna rridu nirrispondu għall-aspettattivi taċ-ċittadini tagħna nipparteċipaw fid-deċiżjonijiet illi jagħtu għamla lill proċess tal-globalizzazzjoni fil-futur. Grazzi. Tajjeb. Issa il-kelima li jmiss hija s Grappini. Kommissjoni, kollegi, Jiena nixtieq nitkellem dwar traffikar tal-bnedmin tal-minuri u anke tan-nisa hemm netwerks transkonfinali u għalhekk jiena abbozzajt ittra l-President tal-Parlament Ewropej però nixtieq ukoll nitlob lill kummissjoni sabiex tagħmel investigazzjoni fl-istati membri eh, kollha permezz tal-Europol pereżempju għaliex stat wieħed ma jistax isolvi l problema ta' dawn in-netwerks ta' traffikar l-Unjoni Ewropea suppost eh, tfisser sigurtà, sikurezza u drittijiet eh, ċittadini tagħha u dan ifisser li għandu jkun hemm ċerta sigurtà għal dawn in-nies. Pereżempju fil-Finlandja tfal li jkunu f'xi istituzzjoni ma jistgħux eh, ja, ja per pereżempju l-perspettiva tagħhom volja jkun jistgħu anke jitilgħu l-qorti. Ma nistgħux nitkellmu biss fuq l-iżvilupp ekonomiku, rridu nitkellmu wkoll fuq drittijiet tal-bniedem u l-mod ta' kif u ma rridux inħarsu biss lejn il-pajjiżi tal vant imma anke lejn tal-punent meta nitkellmu fuq drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna. Is-Sinjura eh, Jaruka, grazzi ħafna mill-PPE, grazzi bħala membru minn xoprom jiena nxtaqt infakkar il-Pan American Picnic. Il-kollegi tagħna wkoll mill-Awstrija huma kburin illi jiftakru f'dan il mument 30 sena ilu fejn aħna ħloqna dan il-ħelsien. 30 sena ilu inħolqot din l-unità u dak l-orizzont politiku xi ħaġa li qiegħda eh, tisfaxxa eh, qegħdin nisfaxxaw b'mod ekonomiku hemm 120 miljun persuna fqira illi m'għandhomx mm, iġene bażika din it-tip ta' konvenjenza anke fid-dar tagħhom stess u hemm importanti li aħna ninkludu dan fl-ewwel mitt ġurnata tal-working programme anzi il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni Ewropea l-ġdida għaliex eh, ma nistgħux nkunu eh, bħal annimal bla snin nitkellmu ma nix biex nħedu azzjoni għaliex hija ta' detriment ukoll għall-Unjoni Ewropea u għall-ekonomija tagħha ejja nagħmlu xi ħaġa bħal maħna għamilna 30 sena ilu. Grazzi ħafna. Issa is-Sinjura Xpurek fisem l-SNDs. Anzi mill-SNDs. Grazzi ħafna. Signora President, kollegi, naħseb li smajtu dwar il-kampanji ta' tfiħ ta' tajn eh, l-iskandlu playback fil-Polonja dan wara li ġiet ippubblikata l-komunikazzjoni tal-WhatsApp minn ġurnal u din il-komunikazzjoni eh, uriet din il-kampanja ta' intimidazzjoni anke mill-Ministeru tal-Ġustizzja eh, kontra dawn l-imħalfin nemo judek inkawza suwa, però fl-istess ħin eh, xorta kienet isir superviżjoni ta' dawn l-imħalfin. Hemm bżonn li jkun hemm kumitat ta' inkjesta fil-Parlament Ewropew biex jiżgura li jkun hemm eh, il-proċeduri adattati f'qasam bħal dan. Grazzi. Issa il-kellim li jmiss Isur Avares. Grazzi ħafna. Kien hemm ħafna arar fil-Spanja, f'Andalusija, Valencia, Kastija La Mancha, il-toro, it-trasport, twaqqaf, kien hemm ħafna ħafna danni fuq raba u sfortunatament anke sofrejna anke intilfet il-ħajja ta' numru ta' persuni u għalhekk jiena xtaqt nesprimi solidarjetà mal-miljuni ta' dawn in-nies li qegħdin isofru l-konsegwenzi ta' dawn l-arar u importanti li aħna nesprimu wkoll l-appoġġ tagħna b'mod konkret. U għalhekk nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li ħadmu u li anke salvaw lil dawn in-nies importanti li dawn ir-riżorsi jintużaw u jintużaw b'mod effettiv sabiex tissewwa l-ħsara li saret u anke biex tappoġġja lil dawn in-nies li sofrew minn dan l-arar. Grazzi ħafna Garcia del Blanco. Grazzi ħafna President il-ġlida kontra t-tibdil fi klima eh, u t-biddil, tibdil tal-enerġiji rinnovabli għal tik tradizjonali u riflessjoni tal-Unjoni Ewropea u l-umanità eh, eh, jifmu li eh, hemm fin-nofs jekk hux kapaċi jkomplu jgħixu. Ma din mhux ħaġa li għandha ssir biss fl-Ewropa. Il-maġġoranza tal-pajjiżi skont l-Unjoni Ewropea qegħdin jagħmlu dat tip ta' xogħol u qed jaġlu iżjed biex ibidlu dat tip l-enerġija u qegħdin jipprovaw jagħmlu rekonverżjoni ekonomika tar reġuni ma sissa ma kell tantx kellhom suċċess. Imma naħseb li wasal iż-żmien biex l-Unjoni Ewropea tkun iżjed impenjata eh, flimkien mal-gvernijiet nazzjonali biex tagħti mhux bis flus eh, ammonti suffiċenti imma wkoll għajnuna teknika biex dawn il-fondi jiġu użati sew. Naħseb li wasal iż-żmien fil-perspettivi finanzjarji li jmiss l-Unjoni Ewropea tagħti fondi adekwati imma eh, u mhux tlaqqit Eh, l-Unjoni Ewropea eh, ġiet industrializzata bil-faħam, eh, l-Unjoni Ewropea wkoll ġiet bbażata fuq il-faħam, ħafna huma dawk li tilfu ħajjithom fil-faħam u naħseb li qegħdin niffaċċaw hekk mhux kwistjoni ta' ġustizzja soċjali ma kien l-istorja. Grazzi ħafna. Grazzi. Is-Sur Ħajsil. Grazzi, President. Aħna fil-Unjoni Ewropea nikkonsidrawha ħaġa ċara u żgura illi m'hemmx gwerra fil-futur għal ġenerazzjonijiet futuri, anzi, però l-Unjoni Ewropea kienet es esposta għal gwerra l-attak fuq il-Polonja mill- Ġermanja eh, nazista fl-1941 kienet il-bidu ta' tini gwerra dinjija. Anki kien hemm anki ġlied qabel. Mhux ħafna nies jgħidu imma kien kien patt importanti ta' Monotov, però irridu niftakru anki fuq it-trattat ta' Munich u diktat ta' Munich illi ġar ftit ġranet qabel ma ġi attakkata il polonia Għalix għaxi ġi permess li Hitler jaqsam il e, fi ċekoslovakkja u jitħol fit territorju U dana i permetta li Hitler jimxi il-qoddim. Nishtiq najt, il-lum Eh, il-gwerra miex kummerċ li joħloq ħafna flus għal daqstant rridu illum naħdmu għal paċi. Fl-Unjoni Ewropea il-gvernijiet edin jaħdmu eh, bazzjoni kontra l-Unjoni. Il-demokrazija fil-Greċja edha toħloq eh, liġi ġdida u jieħdu anki sistemi ta' votazzjonijiet elettroniċi biex wieħed jivvota l-strikes u anki biex ikun hemm files fuq il-persuni u dana naturalment qed jillimita drittijiet ta' tal-persuni u daw inkludu anki drittijiet ta' strike fl-Italja, fir-Renju Unit, fil-Belġu, fil-Svezja, hemm sistemi simili sfortunatament. Aħna qed naraw illi hemm eh, repressjoni kontra l-moviment tal-ħaddima u qed naraw il-possibilità issa ta' kriżi tal-kapitalizmu. u qed naraw Eh, leġizlazzjonijiet ser gravi eh, qed jiġu adottati li jiksru drittijiet tal-ħaddiema. Qed naraw li dan qed jiżdied. L-Unjunies qed jiġġieldu biex jipproteġġu drittijiet tal-ħaddiema u fl-istess ħin il-gvern qed jimxi kontra dawn propju dawn id-drittijiet. Holnap kerül sor